industrija u mod partikolari dawk mill-kollegi mill-Kumitat tal-Ambjent u anki dawk tal-Istampa. Nirringrazzjakom jekk ftit ftit tihdu l-aħħar ritratti u toħorġu għax eh, hija ħaġa aktar faċli jekk wieħed ikun jista' jara minn jitkellem. U meta jkun hemm ħafna ta' tal-fotografija fin-nofs ma nkunux nistgħu naraw. Dalodu għedinaw biex nisimaw lil eh, komissarju dezinjat, eh, nominat għall-enerġija, eh, il sur Ettinger, illi huwa Prim Ministru ta' Baden-Württemberg, huwa politiku aħna nħarsu l-qoddim lejn diskussjoni miħak, se nitkemmu fuq il-politika tal-enerġija illi huwa suġġett illi għal dan il-kumitat qed isir dejjem iktar importanti f'dawn l-aħħar snin u anki għal politika Ewropea. Però dejjem kienet kontroversjali u din il-politika. U dejjem ħassir iktar importanti għax l-influenza tal-Parlament fuq il-politika tal-enerġija wara t-Trattat ta' Lisbona edha tikber. Jena kontent li nara li ħafna nis diġa waslu, daludu, nishti nilqa <clears throat> il-President tal-Komitat tal-Ambjenti, Sur Lajnen, għax anki dina ja mill-din sessjoni dan il-Komitat. Nistaw nibdew minnu fieħ, nishti nitkellem fuq ir-regoli illi jina tilkom anki l-beraħ, iktar ħaġa importanti, jek joġomkom u għalit rispettaw il-ħin biex nkunu nistaw nisimaw kulħadd. U dan japplika mhux biss lill-kollegi ma kien il-kandidat. U jekk intkom ma tirrispettawx il-ħin jiena se ninterrompikom naqtalkom il-mikrofonu. Mhux għax inkattiv, imma għax kulħadd għandu dritt għandu jkollu dritt illi jitkellem. Issa inti sur Rettinger tista' titkellem għal 10 minuti aħna għandna dokumenti bil-miktub nafx li mar pożizzjonijiet importanti u nilqa kien hawntik il-mikrofonu. Grazzi tal-opportunità u jiena nħares l-qoddim għall-ewwel laqa fil- uh, Komitat tal-Enerġija u tal-Ambjent. Din hija importanti għalija u din għatin l-opportunità ta' ngħid huma l-pożizzjonijiet tiegħi u nqabel għal pozizjoni ta' u nistgħu mill-bidunet li jiena nixtieq li nkun parti mill-Kummissjoni u nittama li kolli kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament fil-ħidma fuq dan il-portafoll. Aħna bħalissa qed nibdew kapitolu ġdid, kapitolu li ġi immarkat bil-nidija eh, tal-Trattat tal-Lisbona. Barra minn hemm parlament ġdid nitkom għadkom kif kontu eletti. U il-Kunsil qed jaqdi rwol importanti u bħalissa hemm stennijiet speċifiċi importanti fuq l-iżviluppi Ewropej bħalissa. Aħna qegħdin għaddejjin minn kriżi ta' swieq finanzjarju ekonomiċi fuq livell Ewropew, internazzjonali, lokali, reġjonali. U aħna ħadna miżuri biex nippruvaw intaffu l kriżi però għadna ma wasannix fit-tmim tal kriżi Naħseb li wara il kriżi l ewropa u ċittadini u l-Istati membri tagħha eh, ma nistawx nerġa' mmorru lura isu qatt ma ġara xej. Aħna meta naħdmu fuq l-ekonomija, fuq il-kwistjonijiet soċjali rridu eh, namlu progress, rridu naħdmu fl-imkien u jkollna aktar kompetitività, eh, ġustizja soċjali, inklużjoni. U rridu nħorġu bażi ġdida għal kooperazzjoni tagħna. Din ħaġa partikolarment vera bil-ekonomija u bil-politika, però anki fil-qasam tal-enerġija. Qed jibda kapitolu ġdid fil-enerġija bit-trattat tal-Lisbona u l-artikolu 194. U hemm ukoll espansjonijiet ta' drittijiet legali qed testendi ruħa il-liġi. Għandna aktar kompetenza hemmhekk u anki l-Ewropejnizzazzjoni tal-politika tal-enerġija hija ħidma konġunta u dimkom li l-kom bħala kolleġislaturi u il- kunsil barra mill-Kummissjoni naturalment. U jina nishti nibni fuq dak li ġara dan l-aħħar miżuri importanti li tiħdu jina nistanajt pratikament li 10 snin ilu l-enerġija ma kienieċ suġġett eh, qasam tal-Europa, ħames snin eh, bdew, ħames snin ilu eh, kienem impet, kienem hemm eh, liġi ġodda u meta tħares lej il miżuri li saru f'dawn il-ħames snin li għaddew, eh, naraw kemm kem imbena u minnum il-qoddim għal-ħames snin li ġejjin nistaw eh, nħarsu l-ura lejn l-Europeanizzazzjoni tal-politika tal-enerġija anki nazjonalment meta wieħed is sussidjarjetà u se nkomplu anki il-politika fuq dak il-livell. Jiena għal 14 sena kont membru ta' parlament lokali, għal 26 sena jina ili fi parlament tal-istat, jina kont membru tal-gvern għal ħames snin u dakawa periodu ta' ħin mux twil. Għal daqstant tridu tifmu li jina nista nifem xinu ma l-istenniet tal-ċittadini tal-membri tal-parlament eh, fuq dak għandu xaqsam ma dak li jistennew minn l-eżekuttiv u jiena eh, nirrispondi għal din l-sfida għax huwa bil-ħidma mill-qrib mal- eh, konsilna mal-parlament aħna nistgħu nelbu dawn il-kontradizzjonijiet. Il-politika tal-enerġija hija importanti bħala politika l-Unjoni Ewropea l-onet bħala fera fija nifissa. U tini għalix hija fatturi li tafetwa l-ekonomija kollha kemm hija importanti għal konsumaturi u anki il- su eh, miftuħ intern u meta niġu anke għas sostenibilità u għal tibdil klimatiku bit-trattat tal-Lisbona aħna issa igwadajna njajna eh, seta ġodda intkom il-Parlament u eh, bħalissa il-limitu tal-politika tal-enerġija hija sussidjarjetà. Intkom ġejjin minn pajjiżi differenti u tkun tafu x'inhuma l-liġijiet nazzjonali u l-istennijiet nazzjonali iktar minni. U rridu niftakru f'dawn il-limiti meta aħna naħdmu biex naraw fejn huma verament il-fruntieri legali u fejn huma anki fejn jeżistu l-fruntieri anki tal-istennija nazzjonali. Jiena Jina favur ta' politika kreativa biex wieħed ikun jista' juża dawn is-setat kollha. Hemm tliet pilastri kompetitività, sostenibilità u sikurtà tal-provvista li ħaġa li għandna bżonna urġentement fl-Ewropa illi niksbu l-2020 eh, faċar snin oħra hija eh, meta hija mm, mira ambizjuża ħafna u irridu nimxu l-qoddim bil passi konkreti u dan huwa kemm ħidma tagħkom kif ukoll tiegħi. Ir-realtà tal-lum eh, hija illi il-karburanti fossili huma oh, huma qed innaqsuhom u għal daqstant iridu nabbażaw ruħna fuq l-importazzjoni. U rridu namlu tibdila kbira fil-modell tagħna tal-enerġija, modernizzazzjoni. Ekonomija bażata fuq konsum baxx ta' karbonju u anki il-provvista tal-enerġija solidarjetà, il-mira tal-20% meta neġu għal efficienza tal-enerġija ħaġa hija mira, hija modell importanti ħafna li ambizzjuż fl-istess U rridu nieħdu miżuri ulterjuri biex nimxu l-qoddim u nizguraw li l-mira tintlaħaq is-sena d-dihla. Jow f'dawn is-snin li ġejjin, għax wara il-qabu wara Copenhagen l-autorità tal-Unjoni Ewropea tiddependi ħafna fuq kif eh, se tmexxi l ġestjoni biex tilħaq dawn eh, l-sfidi dawn il-miri. il miri Eh, għax irridu nuru lid-dinja li dinja ħaġa teknikament u finanzjarjament, ekonomikament possibbli. U għalhekk aħna din l-ewwel pjantazzjoni fuq l efficienza tal-enerġija sen eh, sen faċawa u n-implementawa, mbagħad eh, b'dan aħna sen ġibu pjantazzjoni fukat ġdid. It-tisħiħ tas-sikurtà tal-enerġija jattini priorità fl-opinjoni tijaj fil-dimensjoni interna Ewropea u anki dik esterna, specialment meta inqisu il-politika barranija. Jina nħossi li l-koordinazzjoni msaħħa tal-politika tal tal-enerġija barranija eh, Ewropea u mux trattati bilaterali huma il-futur tal-Europa. U jina dan najdu minnaħa tal-pajis tiegħi ukoll u biss billi konna politika Ewropea tal-politika tal-enerġija u naħdmu fl-imkien u għabbek biss illi fi żmien it-twil eh, se nkunu appoġġati mill-pajjiżi kollha u jkunem hemm individwi illi jinqataw minn din il-politika. U aħna konna impenjati fuq il-politika tagħna biex nipromovu l-infrastruttura tal-enerġija, rridu nsaħħu su intern u anki fis-sikurtà tal-provisti u anki għal bżonnijiet tal-konsumatur. Huwa importanti li l-infrastruttura tagħna nestenduha jekk inqabluha din l-infrastruttura pereżempju mal-toro u mal maxmajjar u l-komunikazzjoni interna fl-Europa u barra nistaw najdu illi meta nqabluha ma' forum oħra ta' trasport illi l elettricità u l elettricità u l-gas naturali e, u nħarsu lejn il-kapacità ta' trasport u trasparenza u sikurtà ta' trasport mumiex daqshekk importanti daqs kemm huma għal e, enerġija li tiġġedded u għal e, produzzjoni ta' enerġija internament. U hemm għal U bħala t-tielet pakket ta' suq interni na' nishti in eh, wet u fl bakom u xi vojt li jem fl-leġislazzjoni ta' suq interna għanda għanna nal-uħ, għanna nimlewħ blajnuna tijak. Eh, għandu uh, jkonna network uh, intelligenti Ewropea u nħoss li il-konsumatur għandu jkollu iktar flessibilità interna u iktar drittijiet interattivi dawn in-networks e, intelligenti huma eh, eh, l-idea ġodda li hemm bżonn wet u mal-aktar kmini possibbli. Jiena noffri disponibilità għal dialogu sinċer, uffiċjalment u anki informalment, jiena l daqstant d-dim lejn il opinjoni tagħkom u mistoqsijiet tagħkom l nittama li maridana jwassal għal eh, perjodu ta' ħames snin pożittiv għal benefiċċju tal-enerġija tal-politika tal-enerġija Ewropea u nittama l-inkun nista' kontribuzzjoni biex nilqa' u nintaqa' mal eh, biex nisodisfa l-istennijiet takom u tijaj fl-istessin. Grazzi, grazzi ħafna. Sur Ettinger. Nibdow bis-Sur Vidal Quadros. L-ewwel mistoqsija. Grazzi, President. Nilqak għal smieħ sur eh, komissarju Nominati na nawguralek l-ikba suċess. Komissarju Nominati inti konxu illi l-Unjoni Ewropea effissat mira ta' l-20% ta' eh, ejjun li jġeddu sal-2020. U inti taf daqsna li din il-mira miex bizzejet jek jridu verament niksbu il-mira li konna politika tal-enerġija emissjonijiet baxxa eh, kompetitiva fil-provvista tal-enerġija. Għal dastant min jaħseb illi fost lejun ta' enerġija ta' emissjoni baxxa għandu jkollna anki xi prioritajiet. U hemm oħrajn, u jiena wieħed minn daw, illi aħna a favur ta' approċċ iktar integrat. Għal dastant il-mistoqsija tiegħi ċara president, eh, komissarju nominat. Inti a favur, jew kieku tkun a favur, illi ikorna mira integrata għal ejjun kolla ta' fonta lejjun kolla ta' enerġija ta' emissjoni zero jew baxxi ħafna għall Europa kolla eh, flimkien. Eh, grazzi. Sura diker. L-20% huwa valur, huwa ċifra ambizjuża. Nista' ngħidlek dan fil-pajjiż eh, tiegħi fil-lender tiegħi ta' Württemberg aħna għandna 9% illi huwa iktar qoli mill-medja Ġermaniża. U meta niġu għal ġenerazzjoni eh, tal-enerġija hija ta' 14%. U ħaġa tajbar li wieħed ikun ambizzjuż meta wieħed jiffissa dawn il-valuri fil-futur din dan din iċifra sel <clears throat> se nagħmlu revizjoni ta' u mbagħad nimxu qudiem. Fi żmien twil eh, għandna bżonn ta' iktar minn 20% bla dubju. Issa kif se nwet uħda? U eh, x'inhija l-mix reali tal-enerġija dana jiddependi mis situazzjoni reġjonali l-enerġija tar-riħ eh, tal-ilma tal-, tal bioloġija ġeotermali, solari, ta' xemx. E, fir-reġuni Ewropej hemm possibilitajiet differenti. Għaldaqstant, jina naħseb li l-idea ta' sussidjarieta u l-involviment tal-parlamenti nazjonali u l-gvernijiet nazjonali u anki il-partijiet lokali, l-operaturi lokali, untuhom Eh, flessibilità marġini biex jifissaw il-perċentuali tagħhom il-kontribuzzjoni tagħna eh, tista' tkun li intejbu l-kapaċitajiet ta' trasport. Hemm raġuni fl-Ewropa u barra mill-Ewropa wkoll fejn hemm kondizzjonijiet eċċellenti għal biex ikun hemm ġenerazzjoni ta' eh, ta' enerġija li tiġġedded, per eżempju il-baħar tal-Tramuntana u anki biex ikun hemm windparks, hemm anki mm, blid gbar bħal Pariġi il-reġun eh, ġermaniza tal-Rur eh, fejn il-kondizjoni mhumiex l-istess. Dara xi fisser li l-ħidma, il-kompitu tal-Ewropa hija li nifissaw il-qafas u nikkontrollaw biex nibnu dawn il-networks biex eh, l-investituri kollha jistaw Eh, jistaw ikollom, jistaw jaqdu ruol. Grazzi, sur kwadros tista tagħmel mistoqsija supplementari. Eh, iva, grazzi ħafna ta' dik risposta jgħajt il-membru tal-Parlament. Inti kif eh, stennejt dak li jena kelli f'moħi, l-ideja tal-istrateġiji, per eżempju, bħal dak li jem bħalissa għaddeja fir-Renju Unit, fejn il-proġetti l-iktar ambizjużi tal- eh, tal-mewċ u tal-riħ eh, tisiru kompatibli mm, mal-ejjun eh, ta' nukleari u fl-istess ħin qed jiġu koperti fl-ejjun ta' enerġija ta' efficienza inti taqbel ma dan il-proġett hija hija huwa proġett li tkopri l lejun kollha ta' emissjoni baxxa, mhux biss xuħut minnhom, kollok hemm huma. Il-bieraħ eh, kulħadd irrispetta il-ħinijiet awtomatikament jgħid il-President. U kien faċli, ma llum ma jidrixek, nifakarkom. Nif minuta għal mistoqsija, żewġ minuti għal risposta, nofs minuta għal supplementari, un bat minuta għal risposta għal supplementari. Ettinger, skużani. Nasib li triq fin-nofs bejn iż-żewġ approċċi li nsemmejt hija l-aħjar ħaġa. L-ewwel nett irridu nagħtu marġni lil eh, negozju u l-korpi nazzjonali kemm huwa possibbli u t-tieni irridu niprovdu afas. Eh, li ikollu sens. Speċifikament ifisser li ridu ners u lem mill-emissjonijiet ta' CO2 u ners u lejn ekonomija ta' CO2 baxi jew kella minajr CO2 u nidħlu fil-ġenerazzjoni ta' enerġija fil-futur. Jien għandi rispett għal deċiżjonijiet li jittihdu nazzjonalment u fil-Baden-Württemberg fil-leġislazzjoni nazzjonali jiena nħoss li il-żmien tal-fabriki nukleari tagħna m'għandux jitnaqqas imma għandu jittawal. U jiena nirrispetta l-kompetenzi, jiena naf li l-enerġija nukleari miex ħadra tiddependi mid-deċiżjonijiet nazzjonali. il germania e, e bejn Franza u l-Austria. Aħna l-enerġija nukleari nħossuha bħala bħala enerġija transitorja minn ħares leha bħala eh, enerġija għazmin twil u min ma jridix kompletament, jridu nirrispettaw dawn l-affarijiet kollha, s-sekurtà għandha tiġi eh, imtejba l-standards anki meta niġu għal ħażna eh, aħarija rridu niddeċidu fuq li mija l-iktar ħaġa żgura. Grazzi il-kellim li mis. Il-sur glante. Il-mistoqsija hija fuq il-politika ġenerali Ewropea. Skont il-Ministri tal-Finanzja u fil-Baden-Württemberg fil-passat kien hemm ħafna kritika fuq il- eh, twettiq tal-direttiva tal-ħasil tal-flus. Domtu ħafna ma implementajtuha. U l-mistoqsija tiegħi hija. Kif se tkun kredibbli enti meta titratta b-27 membru, stat membru fil-xol tijak futur, meta wara kollox inti suppost inti et prova twetta l-leġislazzjoni eh, Ewropea. Aħna għanna politika għawnek fuq il-portafolli. U dak u dak li jġri fuq livell reġjonali u nazjonali lokali l-amministrazzjoni ġermaniza illi jina kelli influenza relativa fuq eh, din il-17% tal-2008 eh, saret liġi nazjonali u kien hemm eh, influenza tal-Ministru tal-Affarijiet Interni fit twetti ta' din id-direttiva fuq l-ħasil ta' flus il-ministru mhuwiex forsi l-aħjar livell li wieħed jaħdem fuq għal stant il-tekniċi uh, opponew u għalu illi il-gvern għandu jihdu fidejhom għandu jieħud fidej il setaf dan il-qasam biex ikun jista' iwetta il-direttiva tal ħasib tal-flus u jieħu u jwetta id-direttivi billi saħħa il-budget. Aħna billi saħħaħna il budget aħna rnexxinna natu il-bazi għal daf Karlsruhe. U lebda l-ander ieħor ma kien eh, li ma kien daqs efficienti eh, daqs kien il-lander tagħna. Mistoqsija komplementari. Jena nishtiq nerġa' sassik, il-portafol tijak tal-enerġija. Inti ħad taħdem flimkien l president Barroso u x'tista' tajt fuq il-provvista tal-enerġija. ma diġ tkun parti mill-portafol tijak, Jiena naħseb illi il-portafol se jkun portafol li jikber, dajem kien portafol eh, f'espansjoni fil komitat Tana in-numru ta' membri tal-parlament li huma impenjati fuq l-enerġija se jikber u għandu jkompli jikber u l-intenzjoni tiegħi li dan il-portafoll jsir eh, eh, qasam fattibbli. Hemm naturalment oqsba ta' eh, overlap kif hemm f'kull korp demokratiku se jkun hemm overlap mal tibdil klimatiku mal-ambjent, ma' riċerka, ma' suq intern, ma' kompetitività, ma' ekonomija ġenerali u anki ma' politika barranija. Jina nishti najt li kollegi tana, ekonista, eh, ikunu u eh, jaffaċaw dawn il-problemi bizħubija, biz, sens ta' sħubija u mux eh, kulħadd iżomm il frontiri tiegħu riċerka, eh, il-kollega responsabli eh, ħares li trattati u jgħajt li mumma il-portafolli ir-riċerka se nitratta jien meta niġu riċerka fuq l-enerġija, per eżempju. U jiena eh, se jkolli naħdem flimkien mal-kollegi biex naraw kif formalment se sen nafaċaw il-frontiera bejn il-riċerka fuq l-enerġija u l-riċerka fuq affarijiet oħra. Riċerka l-enerġija da sekk importanti, ma dik ħadkun fideja. Grazie. Signora Eck, grazie President. Minkejja il-tielet pakket tal-enerġija, ta' suq tal-enerġija, u minkejja il-fat li issu intern fl-enerġija mhux qed jaħdem, għadu mhux qed jaħdem sew il-konsumaturi, l-industrija, huma involuti imħabba noqqasijiet fil-networks ta' trasmissjoni, fluttuazzjonijiet tal-prezzijiet, l-impatt tal-klima, ecc. L-Europa, meta niġu għan miżuri fuq l-efficienza enerġija għadhom ma bdew jaħdmu, għadhom ma taħdem. Għal daqstant hemm li jittihdu deċiżjonijiet importanti u anki miżuri rapidi u mm, rigorużi fil-Konsillu fil-Parlament qed nitkellmu fuq il-Post Lisbona 2020, miżuri qed tipproponi, se tipproponi ti biex navanzaw malajr bla dewmin f'din il f'dan il-qasam. Suetinger. L-unet jina nishtiq. Nara, twetti xira ta' dan il-pakket tal- it-tielet pakket tal-enerġija, u u rrit nizgura li dan se jseħ u rrit nikkontrollah da u flimkien miegħek mm, nixtieq nara li dan jimxi l-qudiem. L-ewwel net hija kwestjoni tal-pjan ta' 10 snin għal kumpaniji għal networks tal-elettriċità tad dawlu tal-gas. L-ewwel net il-negozju tal-enerġija għandu jkun impenjat meta niġu għal l-estensjoni tal-kapaċitajiet lejn it-trasport E, e l elettricità u l-gas fl-Europa kollha. Dinja l-ewwel ħaġa. Umbagħad hemm networks super networks fil-Bahar ta' Tramuntana jew anki fil-Mediterran e, bazikament kull imkien, tramuntana nofsenar il-vantu punent, jina kelli esperienza ta' dawn, u anki il-proġett 10 tal-ferroviji, Trans-European Networks, dawn kien għajnuna biex nestendu il-networks tal-ferroviji tagħna. Rwola l-Ewropa għandha rwol biex turi triq e, manki fil-finanzjament tal-networks tal-enerġija Ewropea. Dan huwa il-futur ta' din il-politika. U jena ħoss li dina ħatkun parti e, tan negozjati tal-budget fi żmien li ġejjin irkun inħejju ruħna għal dan. It-tielet punt kif narajin e, il-suq tal-enerġija l-informazzjoni fuq il-konsumatur miex bizzejiet. Ifisser li rridu saħħu l-konsumaturi eh, bil-xol ta' pubbliċità, bil-mezzi ta' xandir, bil-forum tal-enerġija f'Londra. B'ħafna eh, avvenimenti professjonali, b'taħriġ anki fl-iskejjel, jiena naħseb li mm, hemm ħafna xisir f'dawn l-osma. Tilet, il-konsumaturi se jkunu il-konsumaturi eh, se jkunu informati b'mod attiv u dan jfisser possibilitajiet interattivi jista' jkollna dawn il-smart meters illi nistaw bihom nużaw l-elettriċità intelligentement. Anki eh, eh, fejn nistaw nużaw l-manutenzjoni. Intkom tafu iktar minni. U jiena naf il-dibattitu kontroversjali li jem eh, fil-awla tal-parlament eh, bl-argumenti a favuru kontra jina eh, anki fil-gvern tija jen nafxin għas situazzjoni tal-elettricità fl-Europa il-bejħ formali tal-networks hija ħaġa ħaġa importanti iktar minn hekk hija trasparenza u din nistgħu aħna niksbuha ek niksbuħa din nkunu għamilna kisba kbira su intern. Sur Ettinger nishti ek t-rispetta l-ħinijiet biex nkunu nistaw n-rispe nisimaw il-kulħat. Signora ek mistoqsija supplementari. Iva, sur Ettinger, il-mizuri li inti semmejta mnek. Sejtu ħafna zmin biex jitwet u. Um jekk irridu li l-industrija tbiddel l-imġiba tagħha dawn is-super grids eh, l-imġiba tal-konsumaturi eh, eh, il-50% tal- u sal-2020 se jkun 70% jekk ma nagħmlu xejn. Jrid nixtieq nisma' iktar minn għandek x'tixtieq tagħmel qabel is-summit tar-rebija, speċjalment fuq dak li għandu x'asum mal-effiċjenza tal-enerġija. tal enerġija Fil-summit tar rebija hija fidin il-presidenza Spanjola. E, din il-presidenza identifikat il krizi ekonomika ma anki l-efficienza enerġija wara po Copenhagen. Jena nuża dawn il-ġemat li għanna u dimna fl-imkien ma'kom biex inkunu nistaw namlu proposti speċifiċi għal lejn l presidenza -pres flimkien ma' Sinjura Hedegard u kollegi oħrajn li għandhom responsabilitajiet f'dawn l-osma. Tawni tlet, tuni tlet ġimat biex inkun nista' naħdem fuq dawn il-kwistjonijiet dasek importanti. Il-mistoqsija li miss. Come to this hearing. Sur Ettinger nilqak hawnhekk għal dan ismih. Politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea ambizzjuża b'saħħitha hija dwar li nitkellmu vuċi waħda mar-Russja. Inti qed f'gazzetti Ġermaniżi li parti mill impjik tiegħek mill-kompitu tiegħek huwa li tagħti definizzjoni tal-interessi Ġermaniżi. Inti semmejt illi din il-Kummissjoni dejjem ġildet għal l-ownership u dan kien fl-interess tal-kumpaniji Ġermaniżi. Iżda fil-snin fil li ġejjin eh, u importanti li nimponu politika tal-enerġija effiċenti inti lest li tiġġieled tal-20% għal dan il-għan vinkolanti lest li tiġġielet li kun hemm ta' direttiva CHP inti lest li tiġġielet għal rikast ta' direttiva dwar servizzi tal-enerġija għaliex politika effiċenti tal-enerġija u dak li inti rittam tagħmel snin li ġejjin. Din għandha tkun il-politika u l-enija tiegħek u anka jekk din hija konflittwali ma l-interessi tal-Ġermaniżi inti din kif ħadd titratta, grazzi. Issur Ettinger. Ovvjament, dawn l-affarijiet diġà ġew deċiżi u ma fin kollanti fuq għalhekk l-20 fil-mija dawn ġew sviluppati minnkom u diġew ma vinkolanti għalija. Allura jien ma stax nirritorna lejn soħħaġa li hija diġà valida. Il-kompitu tiegħi huwa li naħdem magħkom dwar dan il għan tal-20% sas-sena 2020 u jekk is-sena 2050 titwaqqaf bħala lan ewlieni għattul tul għal tnaqis tal-karbonju ġewwa Brussell Allura jien ikun nixtieq nagħmel kontribut biex nidiskuti dwar kif id-deċenju ta' wara dan aħna nkunu nistgħu niksbu dan b'mod teknoloġiku u ekonomiku. Jiena kif diġà qed qabel dak li għandu x'jaqsam l-inizjattivi tal-unbundling. Jien diġà naf dwarhom daw. Naf illi aħna neħtieġu trasparenza rdu naraw kemm huma l-ispejjeż u kol aċċessibilità taħt kondizjoni ġusti f'pajjiżi bħal Franza u l-Ġermanja huma pajjiżi kbar jipproduċu ħafna enerġija. U għalhekk huma ser ikunu importanti biex naraw kif dawn l-anijiet Ewropej huma jimplementawhom. Jiena komissarju mill-Ġermanja Iżda jien għandi dmirijiet Ewropej jiena naf struttura istruttura Ġermaniż, ovvjament, iktar minn kulħadd. Iżda m'għandi l-ebda lan li naħdem favur il-Ġermanja, jiena dan se nurjulkom, ser inwedkom li jien ser inżon f'moħħi id-dimensjoni Ewropea fil-mistoqsijiet kollha. Mistoqsija supplementarja? Sur Turmes? So uh, it is an open secret that you are Alek huwa sigrit miftuħ li għandek inti relazzjoni ma' Sur Bernard Hart u ma' Sur Grossman li huwa CEO ta' IWE. E. Inti kif ser titratta kwistjonijiet pal per eżempju l-elementi introdotti mill-WWF kontra l-istruttura ta' autorizzazzjoni għal proċedura tal- Power plant ġewwa Karlsruhe, inti kif ser titratta il-proċeduri ksur kontra Amplium? Illi qegħdin narawha mhux biss bħala unbundling tal-ownership imma parti mill-grid. Inti hawnhekk tista' tiżgurani illi meta aħna nitkellmu dwar it-teħid it-fassil ta' politika tal-Unjoni Ewropea aħna rridu illi nkunu żgurati li l-politika ma tiġix deċiż hemmhekk. Mistoqsija tiegħek? Sur Tunis. Inti tista taf dan illi jinser nkun oġġettiv u indipendenti u fejn jkun hemm proċeduri ta' ksur tal-liġi l-imħalfin huma indipendenti u mhux ser ikunu partiġani. U dawn il-proċeduri ta' ksur tal-liġi huma mod leġittemu kif aħna nifforzaw il-liġi f'demokrazija bbażata fuq l-istat ta' dritt. sur Grossman xi darba lab miegħi u jaf jilab ukoll. huwa wkoll jista' jagħmel kontribut tajjeb. Aħna fil-Ministeru tiegħi labna iżda jien ma labx miegħu għalab moħrajn. Is-suċċess tiegħi forsi f'din il-logħba ta' skart nista' ngħidlek biex tiġi u jekk inti tiġi jiena naċċettak. Grazzi sur ċer, kellem li jmiss sur ċikister. Perċentwal tal-enerġija hija ġenerata mill-enerġija nukleari. Issa taħseb li din aħna nistaw naqabluha mal-sorsi rinnovabli tal-enerġija anke fi proġetti kbar bħal pereżempju d-Desertek, l-enerġija solari mis-Sahara u l-wind farms fil-Bahar ta' Tramuntana jew inkella il-seven title barrage fi reġun li jena nirrapprezenta. F'dan il-kontest, inti taħseb li se jkun hemm inizjattivi kbar jew proġetti kbar fil-mandat tiegħek jew inkell inti ser tkun qed tiffoka dwar li tagħmel il-leġislazzjoni attwali l-pakkett tal-klima dan timplementah b'mod sħiħ u b'mod ġust madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, Sur Ettinger, biex wieġeb. Il-pakket tal-klima u l-fatt irridu nimplementaw kollu hija xi ħaġa ambizzjuża, ma naħseb li hija possibbli l-Unjoni Ewropea ma dan ukollu. Apparti minn hekk, jiena naħseb illi għanijiet ulterjuri huma ġusti fis-snin li ġejjin u anke fid-deċenju ta' wara dan, aħna dan irridu niddiskutuh, irridu niddiskutu jekk u kif miri oħrajn u mhix possibbli. Li l mill-2020 u mhix possibbli b'mod tekniku u b'mod ekonomiku. Jiena jidirli li aħna jrid ikonna viżjonijiet bħal Desertek u dawn irridu nħarsu lejhom. Minna jibda preġudizzi. Desertek jista' tista' tkun opportunità tajba l-Afrika iżda wkoll għall-Ewropa. L-enerġija ġeja mix-xemx, u anke għall-izvilup ta' networks ta' trasmissjoni li aħna mannix. Mannix illum. Dan ifisser li networks ta' trasmissjoni minar ma jkun hemm telf kem tasal l-enerġija. Jina nixtieq l-kumpaniji biex nitrattaw dan is-suġġett ukoll kumpaniji li jaħdmu fis-settur tal-komunikazzjoni Iżda d-desertek ma trid tkun sfruttar tal-Afrika. Trid tkun sitwazzjoni fejn it-tnejn igwadanjaw. Kun hemm sobija ġdida bejn l-Afrika ta' Tramuntana u dik ċentrali u kif ukoll bejn il-reġjun tal-Mediterran fl-Ewropa. Dwar l-enerġija nukleari hemm pajjiżi fejn l-enerġija nukleari ser ikollha rwol importanti għad deċenju li ġejju dak ta' wara, dan jinkludi l-Ġermanja. Hemm pajjiżi fejn l-enerġija nukleari għandha rwol fil-futur. Din mhix biss teknoloġija li taqgħod jiena naċċetta dawn iż-żewġ pożizzjonijiet ta' bażi ta' trattat attwali huwa fidej il-Parlament Nazzjonali u l-Gvernijiet li jiddeċidu dwar dan. Jekk it-trattat jiġi revedu dan jista' jinbidel ukoll jiena irrid nimplementa trattati u nirrispettom. Dan se nagħmlu wkoll fi kwistjonijiet sensittivi, mistoqsija supplementari għas-Sur Ġinister. Grazzi, inti tkellimt dwar il fat li inti ser taħdem biex talaq xi diverġenzi fit-tielet pakkett. Jien għandi part importanti hawnhekk Eh, fil-twaqif tal-Aġenzija Regolaturi Ewropej u naħseb li din għandha rwol importanti xtaqdi. Inti mod attiv ser tappoġġa l-ħidma tagħhom u b'mod partikolari l-isforzi tagħhom biex isolvu din il-kwistjoni tal-unbundling tal-enerġija. Grazzi Sur Ettinger. Twaġiba tiegħek. Regolamenti fis-suq intern huma deċisivi. Anke fis-swieq fejn għadhom mhumiex swieq interni jridu nsibu triq tan-nofs bejn wis regolamentazzjoni li twaqqaf fi swieq u bejn eh, nuqqas ta' regolamentazzjoni illi ma twassalx għal informazzjoni tas-suq. Jiena ma rridx insemmi pajjiżi individwali. Tafu nistgħu nkun infisser fir-rigward ta' pajjiżi l-kbar nabżon ta' regolamentazzjoni li tagħti bażi legali ta' su ġusta u anke f'termini ta' kompetizzjoni għal kull pajjiż konċernat. Aħna rridu niddiskutu dwar din il-kwistjoni kif nistgħu nsolvu regolamentazzjoni. fejn hemm kapaċità ta' impjanti tal-enerġija li ġew finanzjati irdu niftħu netwerks ta' trasmissjoni dan irridu namluħ bażi legali ċara. Kondizjonijiet ta' beħ. Dawn joħolqu riski legali li ma mhumiex aċċettati mill-gvernijiet kollha. U għalhekk dwar din l-aġenzija huwa minnu it-trasparenza u l-kalkolazzjoni tal-ispejjeż biex wieħed jikseb l-ownership tajba, jina naħseb illi dan dan umma, dawn irridu jkunu l għanijiet illi inti tkellim dwarhom. Grazzi l-kellim li jmiss Sur Mattia, sawnek fuq l-emin grazzi Sur Ċer. Sur komissarju nominat, titkellim dwar strumenti, tkellimt dwar bosta proposti, tkellimt dwar bosta kustanijiet. Inti tkellimt ukoll dwar l-effiċenza tal-enerġija, iżda ma tant tkellimt dwar il-fatt irdu niddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija. Din hija l-mistoqsija tiegħi. L-Unjoni Ewropea ma tantx għamlet kienet xi ftit kawta dwar dak li għandu xieqsa l-produzzjoni tal-enerġija mill-biomass. Per eżempju, xin il-pożizzjoni tiegħek dwar dan? Dun nieħdu konsiderazzjoni illi għandna problemi kbar ta' deforestazzjoni fl-Ewropa. U dak li qegħdin nagħmlu huwa li nresqu rakkomandazzjonijiet aktar mill kriterji li huma vinkolanti. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek? il-bioenerġija jekk kisa trasport jew biomassa għall-impjanti statiċi. Hija xi ħaġa li jiena naħseb li fis-snin li ġejjin ser ikonna niżviluppawha mod sensittiv. L-10% pereżempju għall-karburant ta' trasport huwa għan ftit rigorus Jiena nifem li hemm sogri marbuta mal-bioenerġija, u lekin ser nres qed nresqilkom rapport, nippreżentalkom rapport dwar jekk aħna rridux noqogħdu attenti meta nibdlu l-użu ta' ċertu oqsma, bħal pereżempju il-foresti, biex aħna niproduċu l-biomassa. Rrid inħares li l-bilanċ kollu ekoloġiku, ekonomiku. U din hija xi ħaġa li tinvolvi mhux biss parti waħda tal-biomassa, mardu nħarsu lejn ċifri kollha tal-CO2. Ovvjament li kell sigurtà tal kell kwistjoni eh, sensittiva, iżda għal-biomassa għal ħafna mill-kumpaniji tal-agrikoltura fl-Ewropa għalihom hija xi ħaġa li fiha jaraw tama għalhekk aħna din irridu nħallu hemmhekk sakemm jibqa' jkollha effetti pożittivi. Grazzi mistoqsija supplementarja sur Mattias. Sinjura Mattias. It-tieni mistoqsija hija diretta wkoll u din titratta kwistjoni li ġiet imqajma diġà minn kollegi dwar it-tnaqqis tal-karbonju. Mistoqsija hawnhekk hija illi jekk inżommu f'moħħna il-politika tal-karburant fl-Unjoni Ewropea. Inti kif ser tiddefinixxi politika illi tista' titratta problemi problemi maħluqa għamil miż-żidiet tal-emissjonijiet ta' CO2 fl-Ewropa, per eżempju, s-sur Ettinger biex wieġeb. Iva, għandek eh, raġun. Saħna għandek mardux nħarsu l-Unjoni Ewropea, rridu nħarsu l-importazzjonijiet tal-biomassa. Il-periklu huwa li pajjiżi terzi li jibdlu l-użu tal-art tagħhom, ekonomije li qegħdin jemerġu. Jiena naħseb illi il-biomassa nistaw nestenduha permezz tal-iżviluppi tas-suq tal-ekonomija, l-kwotas, ir-regolamentazzjoni. Iżda, irdu dejjem nżommu f'moħħna l-bilanċ ġenerali, kif ukoll involviment ta' pajjiżi terzi. Ma rdux ninsew ukoll il-ħtieġa il-innaqsu CO2 u l-emissjonijiet. Jekk dan ikun possibbli mela allura iva jien ikun favur ta' dan. Iżda jekk le jina ikolli ngħid l post Is-sur Savala l-mistoqsija li jmiss. Is-Sinjora Savala. Sur Ettinger nixtieq nilqak hawnhekk fisem il-grupp tiegħi. Sissa, il-leġislazzjoni, il-politika, l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea. Kopriet il-qasam l-inti kont qed titratta permezz ta' approċċ bbażat fuq is-suq. Jiena nixtieq noħroġ b'approċċ integrat biex nitratta il-ħarsin tal-konsumaturi fl-Ewropa. Kif ukoll kwistjonijiet marbuta mal-enerġija, grazzi. Is-sura tinjar biex wieġeb. Din hija materja prima l-kull ekonomija industrijali wara żejt dan għandu rwol importanti fl-Unjoni Ewropea. Jien nixtieq nagħmel kontribuzzjoni biex il-gass ikun jista' jiġi użat b'mod effiċjenti kemm jista' jkun. Li niblu l-gass f'elettriku naħseb illi dan għandu possibiltajiet limitati. Il-prinċipju ta' solidarjetà japplika ħafna f'dak li għandu xaqsam il-gas. Jien naħseb li Nord Stream irid ikun suġġett ta' sħubija u solidarjetà bejn l-istati membri kollha rridu nitalmu mill-passat ma rridux naqtfu għarrasna biex innaqsu d-dipendenza fuq il-pajizi ta' oriġni u networks. Rridu konna aktar pipelines. Jina naħseb il pipelines fil-Baltiku jasa ħaġa li aħna nil-għawa kif ukoll in-networks fin-nofsinhar u dawk fix-lok lejn l-Asja. nilqaw ukoll in-networks fil-Mediterran eh, li jmorru lejn l-Afrika. Nilqaw ukoll pipelines fl-Ewropa bejn l-istess stati membri dan ukoll għandu rwol importanti. Jina naħseb illi f'dawn il-proġetti fis li ġejjin irridu nagħmlu progress deċiżiv. Tixtieq tistaqsi mistoqsija supplementarja? Iva, dwar il-forum alternattivi tal-enerġija. Nhar it-tnejn fi Strasburgu għandna l-kumitat eh, nominat tal-industrija. Issa dwar il-kompetitività tal-Ewropa. Inti għandek eh, politika tal-enerġija possibbli li seżżomm se tuħun konsiderazzjoni il-mix tal-karburant li ser tiġi użata mill-industrija Ewropea? Sorry, Tinger. enerġija f'dak li għandu xaqsam il-kompetitività tal-ekonomija Ewropea u l-iżgurar tal-postijiet tax-xogħol, din hija xi ħaġa li qed issir dejjem aktar importanti. ċertu setturi bħala tsar, l-industrija tal-ikel, l-industrija tal-karti, l-industrija tal-kimiċi. Issa din tapplika kważi għas-setturi kollha. L-enerġija, l-ispejjeż tal-enerġija u s-sigurtà tal-enerġija. tal enerġija u s sigurtà tal enerġija u mal-fattur ewlieni biex wieħed jiddetermina kemm se jipproduċi. U għalhekk biex jikkompeti mal-Amerika ta' fuq, mal-Asja. L-enerġija rridu narawha bħala fattur dejjem aktar importanti biex aħna nżommu l-kumpaniji tagħna joperaw għaliex hemm kumpaniji li mhumiex neċessarjament marbuta mal-Ewropa. Jena naħseb li t-taħlita tal-enerġija hija xi ħaġa li aħna rridu nkunu konxi tagħha u rridu niżviluppawha aktar. Iżda din ma tridx tkun biss bejn il-pajjiżi id-dritt tagħhom biex huma jiddeċiedu. Jiena naħseb li l-enerġija u l-ispejs tal-enerġija huma ħaġa iżda mbagħad hemm ukoll il-ħarsin tal-ambjent, il-standard soċjali, s-sigurtà u s-saħħa. Unnek nistaw nkunu aktar innovativi mill-pija ta' dinja. Nistaw nkunu xiftit aktar innovativi. Iżda distanza trid tkun dik li permess ta' taħriġ u l-innovazzjonijiet il-ġodda aħna jkun jista' jkollna pożizzjoni tajba ta' nfusna. U dan ma jridx ikun fattur illi eh, jieħu l-postijiet tax-xogħol lil mill-Ewropa. Grazzi kellem li mis, grazzi sur President, sur Ettinger. Inti weġib, kważi diġa reġib dak li jena konser nistaqsik dwar il-pipeline tal-gas. Sa nishtiq xifti aktar informazzjoni dwar miżuri speċifiċi illi inti kiku tiħu minħabba li għaw nuqqas ta' interkonnessjoni tal-enerġija bejn Franza u Spanja. Grazzi għal mistoqsijati għak is-Sur Ettinger. Bħalissa dak li kellna qabel kienu situazzjonijiet regolamentati b'mod nazzjonali. Dan huwa minnu għall-elettriku imma anke għal sorsi oħra tal-enerġija. Dak li rridu nagħmlu huwa li nipperfezzjonaw il-suq intern Ewropew u mhux biss is-swieq nazzjonali. Spiss il-partijiet interessati ikunu orientati b'mod reġjonali, b'mod nazzjonali u jikkompetu fuq dan il-livell u dan jista' jkun minħabba regolamenti jew minħabba lajnuna finanzjarja. Iżda jekk taraw l-eżempju ta' pajizi fil-beach ta' pajizi fil-relazzjonijiet ma' Franza mem lebda kapacità ta' trasport biex wieħed jieħu l-elettriku li l-in mill-frontiera nazzjonali. Għalhekk din ma taqax taħt il-kompitu Ewropew. Mistoqsi supplementari. Grazzi, Sur Ettinger. Jiena tamajt li inti titratta dil-problema tal-enerġija b'mod enerġetiku. Grazzi. Issa, sinjura Kolaska Bobinska. Grazzi. Inti fi diskors introduttorju tijak semmejt li issa aħna edin niftu periodu ġdid fil-politika tal-enerġija Ewropea. U għalek, inti għandek ċans biex tkun komissarju storiku fl-Unjoni Ewropea billi ikollok influenza f'din il-politika ek attiva Ewropea u jiena naqbel ħafna ma dak illi jinti qed taħtiġa għal aktar solidarjetà u Europizzazzjoni tal-politika tal-enerġija. Issa jien nixtieq nistaqsik li l-istati membri jistaw ikunu izolati u maqtuwa mill sorsi tal-enerġija bażiċi. ċinu ma l-miżuri speċifiċi li inti ser tressa biex tiżgura li l-implementazzjoni tal-prinċipju tas sussidjarjetà tal-artikolu 194 ta' Trattat ta' Lisbona. Ser tagħmel biex inti tixpruna l-iżvilupp u l-finanzjar tal kuritur tal-nofsinar tal-gas u sorsi alternativi oħra ta' provista ta' gas, grazzi. Grazzi, suratin jarbiċu wieġeb. Dwar it-tieni mistoqsija. Soluzzjoni ta' nofsinar Jiena minnaħa nara opportunità biex ikonna aċċess għal sorsi ġodda tal-gas fil-Kaspjan, Turkmenistan u l-Azerbajġan. Jiena wkoll nara opportunità biex aħna innaqsu id-dipendenza tagħna fuq ir-Russja. Minn ma noħorġu ovvjament mill-subja tagħna mar-Russja għalis karatterizzat dawn l-aħħar sar snin u sejra tikkaratterizza l-sar snin li ġejjin. Jena fil-soluzzjonijiet fil-Baltiku, Nord Stream, li dal-waqt jitlestew, dal-waqt jiġu wetqa. Naf illi f'dak li għandu xieqsam ftejim aħna m'għandniex solidarjetà min-naħa tal-Polonja l pajjiżi Baltiċi u minn dan irridu nitalmu. Fil-ftehim bilaterali dwar dan il-ftehim jiena din nara bħala xi ħaġa illi trid tallimna li aħna rridu nimxu l lin minn ftehim bilaterali u jkollna aktar ftemiet Ewropej dan japplika l-pajjiżi terzi, pajjiżi ġirien, pajjiżi ta' produzzjoni. trid tkun l-Unjoni Ewropea li tħossib in-negozjati u mhux il-pajjiżi kontra xulxin u dan irridu nistennew mill-pajjiżi illi ituna l-provvisti u dan ma rridux nagħmluh eh, biex batu xi pajjiż partikolari jew ieħor. Mistoqsija supplementarja? Grazzi ta' tweġiba tiegħek. Jiena naħseb l istqarja tiegħek hija tassew importanti iktar dwar il-Polonja u ħafna ħafna pajjiżi oħra fir-reġjun tagħna. Jien nixtieq nistaqsi mistoqsi oħra. Il-pipeline tagħna bukkol ftehim dwar dan il-pipeline fih hemm salvagwardi għal provisti tal gazza tal-istati membri kollha. Kif ukoll għal parteċipanti tal-enerġija fil-komunità. Issa l-mistoqsija, inti ser tappoġġa salvagwardji bħal dawn simili biex l-istati membri kollha jkunu inklużi fiftemiet oħra pjanati tal-pipeline biex tinġar l-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Per eżempju, inti semmejt il-Nord Stream. Ser tinkludi dawn it-tip ta' salvagwardji fin-Nord Stream U inti temmen li ftejim ta' Nabucco irid jiġi estis għall azerbajġan u l-Ġorġa? Grazzi. Sur Oettinger, hemm kontratti attwali eżistenti li aħna rdu narawhom dawn ġew magħmula mill-vestituri u jirrigwardaw ukoll id-drittijiet ta' provista. Iżda aħna wkoll irridu niżviluppaw relazzjonijiet barranin tagħna biex ma jkun hemm l-ebda żvantaġġ jew l-ebda preferenzi jew esklusivitajiet. Għalek lantana irrid ikun illi l-materja prima tingħata taħt kundizzjonijiet ġusti bi pjanar ta' sigurtà u drittijiet ukoll tas-suq Ewropew. Mbagħad din tkun disponsibbli lil kulħadd, lil kull suq nazzjonali. Kull xerre industrijali irrid ikollu din disponibilità taħt l-istess kundizzjonijiet f'suq miftuħ u trasparenti. U hawnhekk għandna xi ftit tax-xogħol x'namlu. Dwar Nabucco jiena żgur illi din irridu naraw f'termini ta' relazzjonijiet barranin. X'namlu ma' pajjiżi illi ma jaqsmux il-valuri fundamentali tagħna u dawn ma japplikawhomx, xirridu nagħmlu ma' dawn il-pajjiżi. Minnaħa l-oħra enerġija hija materja prima hija prodott u fejn hemm riservi naħseb jien hija illi dipendenza tagħna trid iżid mal-kapaċità addizzjonali ir-reġjun tal-Azerbajġan u tal-Kaspjan huma eżempji ta' dan. Naħseb li dis-sena il-gas fl-Azerbajġan mistoqsija li dan eh, nużaw dan il-gas u kif nistaw nifinanzjaw dawn huma mistoqsijiet ewlenin. Irdamlu deċiżjoni dwar nabbu din is-sena. Grazzi, Sinjura Ulfsorg. Soratinger. nafu illi għawnek għaw xiftit ta' tħassib li inti tista' tkun xiftit partiġan, forsi jarawk bħala kandidat illi tappoġġa l-enerġija nukleari. Issa fl-introduzzjoni tiegħek inti semmejt l-interess f'enerġija, un mbagħad wara semmejt l-interessi tal-konsumaturu dawk ambjentali. Aħna ma tantx aħna sodisfatti b'dan wara l-2007 inti kont eh, tipparteċipa think tank illi huwa assoċjat ma' stqarrijiet antisemitiċi u omofobiċi. Tista' dan tispjegah? Aħna kif nistaw eh, nserħu moħna fuq il-prioritarijiet tiegħek? Sura Tinger, tista' dan tispjegah? Nawanet, sinjura. Lidjef, Leon, l-RWE dawn huma affarijiet li jiena mandi lebda xer fihom, lebda sem fihom, però jiena dejjem kont trid inkun f'kuntatt eh, mill-qrib ma' dawn il-kumpaniji. Ma tistax tissepara l-politika u il- il-negozji dan huwa dawn ma dejjem f'kuntatt, jiena f'kuntatt kont f'kuntatt ma' ħafna kumpaniji kif jiena nkun f'kuntatt mill awtoritajiet lokali u l-IDF li huma għandhom 40% tal-kontroll tal-provista tal-enerġija ta' Baden-Württemberg. Irridu noqdu attenti għal din hija kwistjoni importanti għal futuri apparti mill-futur. U dan iwassal għal din il-tip ta' indipendenza jiena dejjem eh, sostnejt li kelli din l-indipendenza u se nibqa' sostnija. E, tini mistoqsija persuna qabli fil-Kummissjoni kien membru tal-Vadensheim Foundation. Jiena ħadd din il-membership bħala xaġa otomatika, mbagħad eventwalment tlaqt minn din il-fondazzjoni. Jiena qatt ma marta tal-laqgħat tagħhom qatt ma parteċipajt eh, f'xejn u għamilnu li kont membru pero dak kollox. Jekk tistaqsi n-nis f'pajjiżi dwar ir-relazzjonijiet tiegħi mal-komunità eh, l-udija jista' jgħidulek li din hija eh, eh, relazzjoni mill-qrib bbażata fuq ħbiberija u fiduċja jistgħu jipprovaw ilek dawn n-nies f'pajjiżi. Minħabba l-istorja tagħna Di kienet ċaġa importanti u jew kol ċaġa importanti għalina minħabba il-valuri kristjani tagħna u ovvjament dan il-punt se nieħdu miegħu wkoll f'xogħol ġewwa Brussell. Il-mistoqsija supplementarja kjoġbok. Grazzi, Sir Ottinger. Inti kif eh, tiddefinixxi dan Eh, f'termini ta' konflitt ta' interess, tal meta ċekejt jiena ma' sibt l-ebda definizzjoni ta' konflitt ta' interess kena kienet għandi Jider li li kull komissarju jista' jiddeċidi u eżattament xi tfisser x'inhi definizzjoni ta' din ta' din il-ħaġa għal daqstant nixtieq nisma' minn għandek biex tgħidli eh, kemm nistgħu nikkjarifikaw din il-ħaġa biex imbagħad eh, iktar tard ma nkunux nistgħu ngħidu li hemm ċertu nies li huma soġġetti għal xi interessi partikolari. Grazzi Sur Rottinger. L-objettività u l-indipendenza u ġustizzja fir rigward ta' dawk li għandhom obbligi permezz ta' elezzjoni naħseb li hija parti sħiħa mill-demokrazija eh, u mill-stat ta' dritt. minkejja għal-fat li jista' jkun xi jkun hemm xi nuqqasijiet fid-definizzjoni, jiena naħseb li din hija sistema eċċellenti hawnhekk il-konflitt ta' interess u l-indipendenza hija xi ħaġa li hija assigurata ħafna fil-Kummissjoni hija protetta ħafna iktar milli fil-gvernijiet nazzjonali u iktar protetta milli fil-każ ta' membri tal-Parlament fil-fatt. Fil-Bundestag Ġermani saħna għandna sistema sħiħa li għandax taqsam relazzjonijiet ma' l lobbyist U naħseb però li fil-Kummissjoni aħna iktar stretti milli fil-Parlamenti Nazzjonali. Aħna iktar stretti fil-rigward ta' protezzjoni minn din tip ta' influenza. Allura xi ħaġa importanti hija li naraw eżattament kif jaħdem il-Kummissarju individwali u kif imexxi eh, il-mandat tiegħu. Jiena dejjem u rejt indipendenza anke fil-passat u dejjem provajt inkun ġust. Lejn individwi u lejn il-komunità U ma konċ marbut ma' ebda interessi partikolari u inkella xi lobbies differenti. Dan u se jkun il-offol tax xogħol tiegħi għandkom raġun tippruvaw teżaminawni u tkunu ftit kritiċi biex trek tassiguraw li jiena iva qed nagħmel dan. Is-sura Tinger Fil-statement introduttiv tiegħek inti qed li wieħed mill-pilastri tal-enerġija u s-sostenibilità u inti enfasizzajt l-effiċenza tal-enerġija sorsi tal-enerġija b'karbonju baxx ma' wkoll importanti u wkoll in-nuklear. Dan jeħtieġ investiment kbir. Ħafna stati membri qalu li ser jespandu programmi nukleari tagħhom u jiena nixtieq inkun naf kif inti taħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex tfassal ambjent stabli għal investiment f'dan il-qasam. Ħaġoħra, din is-sena aħna din nistennew li l-Kummissjoni Ewropea tippreżenta direttiva fil-rigward ta' eh, skart radioattiv u li manager tiegħu allura tista' tgħidilna x'tistgħu tagħmlu fir-rigward ta' eh, eh, iktar sigurtà f'dan ir-rigward u kif ħadd qajmu kuxjenza u għarfien fir-rigward ta' dan il-skart radioattiv. Grazzi, is Tinger. Aħna għanna investimenti li jiswew biljuni fl-infrastruttura tal-enerġija. U għabbis jekk nkunu nistaw namlu dawn l-investimenti, nkunu nistaw naqsu l-dipendenza tagħna u niksbu l-anijiet ekoloġiċi. Allura fis-snin li ġejjin domanda interessanti se tkun min ser jinvesti. U x'inhuma il-kondizzjonijiet ekonomiċi. Allura, x'ser jagħmlu il-negozji, x'ser jagħmlu il-konsumaturi? Kif ser naħdmu fir-rigward ta' standards ta' ħlas, ta' taxxi? Programmi ta' sussidju ma' Banek Ewropej u programmi ta' self il kwistjoni tas sistema siħa tal-inċentivi u tal-budgets ser tkun priorità importanti ħafna. Naħseb li fil-passat aħna li d-dajna wis iżejjed miżuri individwali u ma rajniex eżattament il-qafas kollu ġenerali. Fl-aħħar il- ħazna ta' skart nukleari din hija kwistjoni serja ħafna li rridu nanalizzaw. Fil-rigward ta' skart speċjali, fil-snin li għaddew aħna fittixna postijiet u soluzzjoni standard fejn kienem bil komuni u fejn stajna namlu din il-ħazna. U dan il-dumping standard mandux ikun parti mill-nuklear. Irrid ikun hemm sigurtà ġeoloġika għolja ħafna u u argumenti folot rigward tal-ispejjeż m'għandhom isiru. jsiru. E, domanda supplementari? Inti temmen li fuq livell Ewropew aħna għanna niprovdu xi tip ta' standards għafas għal standards fi rigward tal-iskart nukleari u kif ukoll fid-dikommissjoni tal-impjanti. Dawn għandhom jiġu finanzjati moċira u kol indipendentement. Sura tingerek joġbok. Jiena naħseb li fuq livell Ewropew fi rigward ta' riċerka u pariri dawn għandhom isiru u tkun ħaġa importanti ħafna, jiena jinkun lest li intom tappoġġawni jekk meta naslu għall-għażla ta' dawn il-postijiet tal ħazna jrid ikun hemm ċertu kondizzjonijiet li jridu jintlaħqu l operaturi l-investituri l-gvernijiet nazzjonali. Aħna ma nistawx nippermettu li blebda mod ikun hemm differenzi fir rigward ta' sigurtà u fi standards ambientali aħna rridu standards għalin ħafna fl-Unjoni Ewropea kollha. Is-sur Swoboda. Grazzi. Sur Ottinger, nistansa si domanda supplementari għal dak li għadzi kollega ta' qabli. Inti tkellim dwar standard għalina sigurtà nukleari, un bat inti tkellim dwar l-ola standard. Jiena nixtieq nikjarifika inti qed tirreferi għal l-aħjar standard possibli li jeżisti teknikament jew xi standards oħrajn. Issa fil rigward tal-statement tiegħek fil-introduzzjoni li huma milquha ħafna inti fil-futur ma trid eh, arranġamenti bilaterali fit-trattati fil rigward tas-sigurtà eh, tal-provista u kif ser tagħmel dan, kif se jseħ dan, inti se tissuġġerix lil dan il-Parlament li ser ikun hemm xi qatt leġislattiv li jipprojbixxi dawn it-trattati jew inkella tamel tajt li l-Komissjoni tiġi konsultata l-ewwel ikun hemm eh, possibilità li l-Komissjoni ma taċċettax arranġamenti bilaterali kif inti ser tipplementa dawn eh, dan l-approċċ. Is-sura Tinger jogħġbok. Artiklu 1 isemmi is-solidarjetà. U b'mod partikolari fil rigward ta' politika tal-enerġija, din hija linja gwida tal-artiklu kollu kemm hu, u allura din hija xi ħaġa li kulħadd għandu jiġi mmexxi permezz tagħha igwidat permezz tagħha għal daqstant l-istati membri ma għandhomx jippruvaw isibu vantaġġi għalihom infushom dan mhux se jkun iktar possibbli jekk inti tara il-Kaspju u t-Turkija dan ser ikun xi tip ta' trattat u bekk nassiguraw li maħat ma jkun zvantaċat minn dal-arranġament. Umbat fi rigward tal-interess eh, ekonomiku ser ikunem appell biex nintroduċu miżuri għal daqstant jena lest li naħdem fuq miżuri vinkolanti mal-Konsil u l komissjoni biex nara kif is-solidarjetà tista' issir u kif nistgħu nevitaw li jkun hemm żvantaġġi għal ċertu pajjiżi. U biex il-koll nitkellmu b'vuċi waħda fir-rigward tal pijat tad-dinja. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li l-President jappoġġa wkoll u minħabba li hija huwa programm importanti ħafna naħseb li għandu jkollu leġislazzjoni vinkolanti. Is-Sur Swoboda, grazzi ħafna Sur uh, President. Sur Rattinger, naħseb li dan u din hija risposta tajba ħafna. Jiena nisper li inti mhux biss tipprova tagħmilha din il-ħaġa issa tinfurza. Din hija xi ħaġa li aħna nilqawha ħafna, naħseb li għandna bżonn ta' nfurzara l-interess komuni tagħna inti ma rispondentnix fir rigward tal-sigurta nukleari, standard oli ħafna Eh, f'dan ir-rigward huwa terminu vag ħafna. Aħna mhux suppost nippruvaw insibu l-iktar standard oli teknikament oli possibbli. Ovvjament, jiddependi fuq eh, eh, xikun il nuklear rridu n-implementaw iktar ħaġa li tkun viabli, li tkun iktar li tamel sens, li tkun liktar li tamel sens. Id-domanda li miss, is-sur Karinens. Awek, fuq il-min. Sur Ottinger. Wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea huwa su intern miftuħ u funzjonali u fl-isfera tal-enerġija aħna l-koll mm, jimportana ħafna me sigurtà tal profista tal-enerġija u xi ħaġa importanti ħafna ta' kif nistgħu ntejbuha hija permezz ta' suq tal-enerġija miftuħ u liberu. Sfortunatament fl-Unjoni Ewropea għat hemm xi eh, violenza fil-rigward ta' eh, ta' izolamenti fil-rigward tal-enerġija Eh, dawn huma iżolati minn network par eżempju, il-Baltiċi huma iżolati fi rigward ta' networks tal-gas u ukoll mill-Common Energy Grid. Id-domanda tiegħi hija waħda sempliċi. Inti se tagħmel bħala kummissarju biex tipprevjeni l-iżolazzjoni ta' xi stati membri fuq il-power grid u ukoll inżidu s eh, sigurtà komuni tal-provista tal-enerġija. Issu Rottinger ikjoġbok. Jiena konxju ta' situazzjoni ġeografika u infrastrutturali tal-kull pajjiż. In-Network Ewropew tal-Gas għandu jiġi integrat fin-Network Ewropew tal-Gas u tal-Elettriku. Jiena ser nerġa' semmi dak li diġa il-network Eh, kontinentali il-kbar net u anka dawk transkontinentali mux ser jilħu l-kull 27, eh, stat kolla. Ser ikun hemm bżonn ta' networks oħrajn fiħdan eh, l-Ewropa u dawn għandhom ikunu accessibli kemm teknikament kif ukoll ekonomikament. Allura, il-networks u programmi ta' sussidju għandhom jaħdmu biex bekk kulħadd ikun jista' jipprofitta minn dan u innaqsu kemm jista' jkun indipendenza. M'għandniex iżidu d-dipendenza tagħna mod estern u nkunu żvantaġġati eh, fl-Unjoni Ewropea stess. Grazzi. Dom, it-tieni domanda. Inti taħseb li l-Unjoni Ewropea għandha saħħa l-influenza tagħha rigward tad-deċiżjonijiet ta' stati membri speċifiċi fir rigward ta' deċiżjonijiet għall-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija u dawn it-tip ta' deċiżjonijiet qed jikkontribwixxu għall-iżolament ta' stati membri oħrajn. Investiment mill-Istati Nazzjonali u kol mill-kumpanija individuali jina naħseb li fil ta' kwalità irrid jisir ħafna fis-snin li ġejjin anke fir-rigward tal-modernizzar ta' networks tagħna. Grazzi sur Tiġima Makakis. Punt wieħed sur Ottinger, jekk jogħġbok tkellem iktar fil-mikrofonu għaliex ikun iktar faċli għall-interpreti. Grazzi, Sur President. Sur Ottinger, inti tkun konvinċenti ħafna. Tajja, proset. Aħna il-koll nafu fejn Baden-Württemberg huwa u li u kollox sew, però l-kwistjoni hija din. Fir-rigward tal-linji gwida li eh, Sur Barroso kiteb lilek u lilna, inti ma tantx jidher li qed tidħol iktar fid-dettall. Jiena interessat fil-viżjoni Ewropea ehm, u kif inti ser titratta mal-Istati Membri għaliex inti stess qed l-Istati Membri għandhom ikunu preparati biex jimplementaw affarijiet bħal enerġija, solari, il-Grig għandhom l-iktar per eżempju leġislazzjoni moderna fid-dinja, però mhux qed jimplementawa, inti kif ser tieħu azzjoni inti uh, suppost iva ħadd azzjoni f'pajjiżek, allura għandek esperjenza kif se tagħmel dan issa fir-rigward tal-istati membri? <laughs> Iva, uħut mill-kollegi tiegħi mill-partiti differenti uh, tawni xi uh, pariri dwar ismieħu għaluli titkellem biż dwar il-linji gwida imma semmi xi ħaġa ehm, tiegħek xi ħaġa li tkun ħriġt għanti. Issa fil-portafol tiegħi il-linji gwida u l-implementazzjoni tagħhom hija xi ħaġa li hija jiena ovvjament xorta waħda ser nagħmel fil-ħames snin li ġejjin. Copenhagen u rritna ħaġa. U li anka l-Unjoni Ewropea mhijiex kbira bizzeje tal-awtorità dinija fir-rigward ta' pajjiżi bħal Ċina jew inkella l-kontroll tal-istampa jew inkella skrutinju parlamentari. U anka hemmhekk aħna ma stajniex nilħu miri ċari. U ma nistawx nagħmlu dan mingħajr is-solidarjetà. Allura jiena konvint li issa waqt din ir-reċessjoni u wara u kol wara Kopenhagen u wara Lisbona il-livell Ewropew għandu jisir wieħed iktar importanti u għanna nużaw l-opportunitajiet kollha li għanna. Għanna il-kol flimkien għanna naħdmu fuq e, zida naraw kif il-pubbliku ser jaċċetta iktar lill-Ewropa. Allura rridu nassiguraw li uh, insiru iktar Ewropej mhux permezz ta' dominazzjoni iżda biex bekk il-kompetitività tagħna, eċċetra fil-bqija ta' dinja fir-reġjuni l-oħra ta' dinja tkunu nkunu nistgħu nippromovuhom iktar. E Domanda supplementari, Sur Ċaċimakakis. Ser natik eżempju għallura. Kem inti preparat li timplementa l-standards tal-enerġija u e, mal-kollega tijak s-sur Potoċnik u t timplementa t-implementa dawn il-punti kontra ċina, per eżempju, impjant industriali. Kull e, impjant fl-Unjoni Ewropea e, ikkonċentrajna ħafna fuq prodotti immirati lejn il-konsumatur, prodotti oħrajn simili, però miktar potenzjali jekk innaqsu eh, emissjonijiet fir rigward ta' eh, turbini kbar ħafna, eċetera. Inti kif ser timplementa dan? Ser timplementa fuq eh, level globali, però t nix bħala persuna minn baden württemberg Tina risposta Ewropea. Jiena kelli xi esperjenza fil-rigward ta' sjotus fil-passat. Ir-riżorsi l-kondizjonijiet mhux neċessarjament huma żvantaġġ jistgħu jkunu vantaġġ l-affarijiet ikunu ċari għall-industrija. Għandna bżonn iktar imsieħba mill-qrib fir-rigward tal-industrija eh, tar riċerka tal-industrija u dawn jinvolvu riċerka riċerka, ċentri ta' riċerka nazzjonali u għanna l-ewwel eżempji ta' dan irrid konna eh, metodi fuq medda twila ta' żmien li jiġu implementati li mbagħad ikunu ta' vantaġġ għalina Eh, fil-rigward tal-esportazzjoni, issa fil-rigward tal-industrija u mhux biss fil-rigward tal-industrija li tiġġenera l-enerġija iżda anka dik ġenerali jiena lest li eh, nieħu pożizzjoni b'saħħitha naħseb li hemm ħafna potenzjal biex nifrankaw l-enerġija, biex nagħmlu użu aħjar mill-enerġija u ukoll fir-rigward tal-bini, eh, tal-kostruzzjoni, ta' bini ġdid jew dak ġa eżistenti. fir-rigward tal- tal-mobiles diġa għamilna ħafna, pero irridu namlu u kol affarijiet oħra fil-loqsma l-oħrajn. Grazzi, grazzi Sur President. Nishtiq nifraħ li sur Ottinger għan nomina tiegħu. Id-domanda tiegħi għandha x'taqsam l tal-enerġija. tal enerġija li għanda l-potenzjal li tibni ekonomija tal-karbonju li jinti semmejt fil-prioritajiet tijak. Il-pjantazzjoni tal-efficienza tal-enerġija huwa instrument ewlieni għad dispozizjoni tal-Kummissjoni biex bekk niksbu il-mira tal-20 fil-mija. Inti tista' issemmi il-punti ewlenin tal-Kummissjoni pjantazzjoni il-ġdid tal-effiċenza tal-enerġija u skont ir-risposti tiegħek hemm bżonn ta' iktar investiment għal effiċenza tal-enerġija. F'dan ir-rigward, il pjantazzjoni il-ġdid jista' jirriżulta f'tip ta' appoġġ finanzjarju għall effiċenza ta' l-enerġija. Jiena għandi f'moħħi li għafa ġdid għal ehm, l-effiċenza tal-enerġija fil-bini. Is-Sur L-effiċenza tal-enerġija tal-bini bini privat eh, hija xi ferm importanti fir-rigward tal-programmi tal-rinnovazzjoni. tal programmi tal rinnovazzjoni Aħna kellna esperjenza tajba ħafna fir-rigward tal-standards tal-enerġija biex għam eh, daw. Allura ċertu programmi, fiftej ma programmi eh, nazjonali u reġjonali għandhom jiġu sviluppati iktar. Flimkien ma eh, il-kwalità tal ajxien u kol konsiderazzjonijiet oħrajn għandhom isiru fil-rigward tal eh, min jirċivi sussidju u min le. It-tieni punt, jekk inti tieħu l-industrija dinjija u l-ġenerazzjoni tal-enerġija, il-bini, il-housing u premises industrijali kif ukoll traffiku trasport, etc. Dawn f'dawn l osma konna għandna nħarsu il qudiem u għandna ninvestu l-dijat tagħna u l-enerġija tagħna biex nżidu l-effiċenza. Il-trasport u l-emissjonijiet ta' CO2 ta' trasport u ma' fidejkom però li mobility hija dimensjoni ġdida. Jiena rrit naħdem ma'kom biex nassiguraw li fil-rigward ta' riċerka u l-produzzjoni tal-vetturi u konċetti intelligenti ħafna bħal per eh, il-konċett tal-car sharing. Naħseb li manix innoqodu l-ura u għanna nkunu fuq dim, fuq dim net u natu eżempju l-pijat d dinjanti Grazzi. domanda tiegħi hija li biex innaqsu eh, niksbu l-20% ta' tnaqis fl-enerġija rridu ninċentivaw l-industrija biex tinvesti. Naħal oħra eh, l-iskema ta' l-auctioning fiħdan l-ITS il-ġdida, sistema ta' ITS il-ġdida, ser ser issir bħala taxxa. Dini għal xi ftit ta' kontradizzjoni. Xi tajt dwar dan? Is-Sur eh, dawn l-istrumenti, istrumenti ta' skambju tal-emissjonijiet, eh, huma importanti Jiena ma neskludix li jkun hemm miżuri fiskali, però jiena konxju li fil-gwart ta' uh, miżuri fiskali il-kompetenzi tal-Unjoni Ewropea huma minimi. U għal daqstant għanna il-prinċipju tal-unanimità u taxxi varji fl-istati membri differenti. L-introduzzjoni ta' taxxi ġodda miex ma nasibx li il-ħaġa li għanna nibdew naħdmu fuqha minissa. Grazzi is-Sinjura Podimata. Ed hawnhekk fuq l-istend. Grazzi, President. Komissarju nominat nixtieq nilqak l net għal darboħra fostna. U nixtieq nitkellem fuq kwistjoni li inti referejt għaliha fil-mistoqsijiet tiegħek, fil-risposti tiegħek bil-miktub l-enerġija nukleari inti għati li li promovi l-użu zgur ta' l-enerġija nukleari u għattu koll li il-flessibilità li l-Istati Uniti, tal-Istati membri biex jazlu il taħlita tagħhom ta' enerġija ma nix nindahlu fija. Din hija l-interpretazzjoni tijak, inti għat li għabbażi ta' Trattat ta' Lisbona, l europejnizzazzjoni tal- politika tal-enerġija hija possibilità. Inti temmen illi l-enerġija nukleari għandha tibqa għandha titħol f'din l-Europejnizzazzjoni tal-politika tal-enerġija għandha tkun inkluża jew għandha tibqa' barra u għandha tibqa' fidejn l-istati membri li kienet sista politika li etnużaw issa u li ġiet mwet għamil il-predeċessur tijak. Sur Ettinger. Aħna issa għanna trattat ġdid illi ilu fisseħ xie ftit ġemat. U dan għawa però il-bażi li issa se naħdmu fuq fuqa. U dan it-trattat jitkellem fuq il- deċiżjoni fuq il-taħlita ta' enerġija u dik tibqa' fidejn l-Istati membri skont it-trattat. Meta nitkellem ma' ma' tekniċi u ma' jgħidu illi l-20% hija fattibli u 8% jibqa' faħam u gas. U din ħaġa kompatibbli ma' trattati. Imma jekk ngħidu l-50% ma jkunx skont it-trattati. jekk wieħed ikollu 20 jista' jizitu eh, jasal għal 30 u anki 40. jina biex nirrispetta trattat nħoss li din għandha tibqa eh, hekk issa anki jasni li ġejjin. Tieni punt. Jiena nirrispetta l-deċiżjoni tal austria li ma trix tuża l-enerġija nukleari u nirrispetta anki d-deċiżjoni ta' Franza biex jibnu iktar impjanti nukleari u fil renjunit etnara li il- l-enerġija tar-rieħ, hemm il-parki tal- eh, tal-wind farms u fl-istess ħin qegħdin jgħidu li jibnu iktar impjanti nukleari. Din hija deċiżjoni li mhux tal-gvern konservativ. Jiena personalment forsi demokratiku wis illi mm, jekk ma narafx din id-diversità fl-Ewropa għal dastant Eh, xolna huwa li nistipulaw miżuri ta' sikurta u niddeċidu x-sejġri bħala bluranju u li ma jkunx perikolus għal paċi pero barra minn hekk imbagħad eh, kulħadd jista' jiddeċidi f'pajjiżu jekk hux a favur jew kontra illi, illi il-nukleari, l-enerġija nukleari. Jiena nħosni bħala moderatur u mhux bħala dittatur, għax din hija fidejn hija fidejn l-istat membri. Grazzi, grazzi, din hija risposta ċara ħafna u jiena eh, nikkonsidra bħala impenn għal mandat tiegħek. Nistaw ukoll forsi nisimgħu fuq impenn ieħor minn għandek, komissarju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 Hemm ħafna diskussjoni fuq il-provista tal-enerġija fl-Europa u kif aħna nistgħu nużaw l-enerġija biex niġildu kontra t tibdil klimatiku. Issa fuq dak għandu xasam mal eh, pakket enerġija u klima li aħna votajna fuq il-mira biex innaqsu l-emissjonijiet u biex ikonna l-enerġija li tiġeddet fil-taħlita tagħna hija vinkolanti. Taħseb li jista' jkollna miri oħrajn simili vinkolanti fuq dak li għandu xi qasam mal-effiċenza tal-enerġija eh, għal 2020? Eh, Grazie għal mistoqsija. Sur Rettinger. iba fix-xhur li ġejjin u anki fis-snin li ġejjin. Hemm bżonn naslu għal miri għal anijiet u nipruvaw nilħu dawn l-anijiet li aħna eh, eh, deċilina fuqom. U jina se nipprezenta rapport fuqom. Per eżempju, najdilkom fi żmien fil-ħin jekk perikolu li eh, ċerti għanijiet ma nkunux nistgħu nilħu Però Hemm bżonn <clears throat> li jkun hemm li kolna eh, mira komuni biex naslu għal dawn l-anijiet, għax huwa ovvju li jekkem eh, perikolu li dawn l-anijiet ma ikunux jistaw jintlaħ, u mux biss rrit nafżakom, imma rrit anki insip il-mod eh, biex insip l-istrumenti illi se permettulna nilħu l-anijiet. U mbagħad fl-aħħar miżura irridu nieħdu dawk eh, miżuri li huma eh, neċessarji biex nilħqu eh, il-lan. Is-sur Butikofer, jiena ili nafek iktar mill-sur Turmes, jiena għandi fiduċa fik, jiena naf li inti tippenja ruħek mod preċis, issa għandi mistoqsija supplementari Eh, in, ta' integrazzjoni. Għanna dan lan vinkolanti tal-20%. Jekk dan lan ma jġiġ rispettat u ma ma jintlaqax. aħna nkunu nistaw najdu li ma il-ħaqniex u u, u bat meta inti tħoss illi ikun xera anke għabbaz ta' risposta li tajt qabel, illi rridu nużaw strumenti iktar għawijin u iktar vinkolanti legalment biex nilħu dan il-għan eh, illi hemm possibilità li ma jintlaħax. Per eżempju għaw dan l-obbligu indipendenti minnaħa tal-industrija Ewropea, pero bħalissa aħna edina nistennew Eh, illi l-industrija minn xaħġa, pero tant ma tamel xejn u aħna dajin bil-emissjonijiet tal-CO2. Għal daqstant, għabbażi tal-anijiet illi inti indikajt anki minn fuq livell internazzjonali, inti tixti tuża anki trattati kommerċali eh, internazzjonali. Iva, flimkien mal-kollegi kommissarji, illi naħdem flimkien magħhom. Fir-rebbija flimkien se nagħmlu evalwazzjoni tal-pjan ta' azzjoni għall-efficienza enerġetika u aħna se natukom n ninformawkom bid-data kollha. Umbat wara dan, mill-iktar kmini possibbli naf li jem smih minnaħa tal-Parlament, jiena ninformakom fuq il-pjan ġdid ta' azzjoni Eh, eh, eh, li kun neċessarju għal efficienza u għall effettività tal-enerġija. Issa, biex insarraħlek rasek, wieħed mill-anijiet li rritid jintlaħaq sa 10 snin oħra, ma nistawx nihdu miżuri iktar vinkolanti legalment għaxa snin oħra. Għanamel eżempju. Huwa veru li aħna irridu niddiskutu ma'kom li ma' miżuri se jkunu neċessari. Però irridu namlu b b'mod li sentejt let snin qabel l-iskadenzja irridu nieħdu miżuri iktar vinkolanti legalment biex inkunu nistaw eh, nilħu lan. Iva, l-obligi reali għandhom ikunu msaħħa, għandhom jiġu msaħħa, jekk wieħed jinduna eh, li lan ma jistax jintlaħa, però ħafna mill-affarijiet li inti tkellimt fuqhom. Pratikament se jiġu se jġildu kontra l-interessi finanzjari u ekonomiċi eżistenti bħalissa inti għettajt li trid koopera mal-parlament. U l-NGOs u l-assoċjazzjonijiet differenti ta' settur kif se kif se titratta maħom. Etike. Membru tal-Parlament onorevoli, jiena konvint illi intkom mux se tmexxuna aktar bil-mod imma se taġluna biex namlu dak li hemm bżonn. U jiena se nagħmel mod illi anki fil-Kunsill u għal-Ministri tal-Enerġija, tal-Ekonomija u tal-Ambjent eh, tal stati membri eh, jiprovaw jimxu b'dan il-mod, eh, b'mod illi jħaffu l-attività nistaw najdu illi għanna xkiel li ilu jeżisti 20 sena u jena għalek għat eh, li emżon li kon għanijiet preċizi, definiti għal 2020. Eh, eh, bla dubju jena sentajt lest oħra lest diskuti ma'kom li ma dispozizjonijiet vinkolanti nistaw noħorġu biex nilħu l-anijiet jekk ma jkunx sar bizzejiet minnaħa tal-suq u minnaħa tal-ekonomija tas-suq. Per eżempju, Brussel hemm kultura tajba eh, <coughs> bejn l-organizzazzjonijiet uffiċjali u l-imsieħba differenti eh, li mumiex eh, tal-istat, tal-gvern Per eżempju, dawn huma eh, kwestjon dawn huma eh, assoċjazzjonijiet li għandhom kompetenzi kbar, li għandhom arfin kbir. U anki magħhom dawn eh, nista' nitkellem b'mod ċar f'sens ta' sħubija biex inkun nista' nirċevi informazzjoni u possibbli wkoll nirċevi anki l-kritika tagħhom. L-Unjoni Ewropea tiddependi mill-gas, mill-importazzjoni ta' gas mir-Russja. Aħna bħalissa qegħdin fl 40 għal daqstant il-proġetti bħal Nord Stream mill-Baltiku jew mill-Bahar l-Iswed mill-pipeline tal-Bahar l-Iswed se naslu anki għassa 60% mir-Russja meta jintemmu dawn l-infrastruttura u il-Russja e tara fummat uffiċjalment anki li danu huwa strument ta' pressjoni politika. Meta meta wieħed is il-kontribuzzjoni ta' Gazprom u ta' Russia e, fil-konsum tal-enerġija Ewropea nixtieq naf il-pożizzjoni tiegħek fuq il-pipeline Nabucco. Ettinger. Dina E, dan u tħassib li jina eh, konxu minnu u uniħdu bis-serjetà eh, ma nix nevitaw jew in eh, indewmu in Nord Stream tkun zbaljata jekk nagħmlu ħaġa bħal di fuq dak li għandu qasam mal-proċeduri ta' autorizzazzjoni, ma rridu innaqsu id-dipendenza mir russja billi niżviluppaw networks ġodda. Din hija ħaġa importanti għal daqstant Nabucco u anki e, e, il reġun tal-Mediterran u anki e, tipi u mezzi oħrajn ta' trasport, per eżempju li nitrasportaw bil-bahar, ċoħe bil-bastimenti u anki l-possibilità li noħol u ħazniet u anki dawn il-networks ta' trasport. Għal-dastent id e dipendenza mir russja mandux ikolla e, effett negattiv. E, jena naf li e, il-Russi ma jishtiqux jesportaw gas biss, ma jishtiqu mhux biss eh, jirċevu flus eh, minn l-Ewropa ma jixtiequ anki jonfu l-flus biex eh, jipromovu l-iżvilupp infrastrutturali tal-pajjiż tagħhom għal daqstant taħna rridu nsiru imsieħba importanti ħafna infrastrutturalment ma' Russja rridu nesportaw lilhom magni strumenti tal-saħħa, eċetera. U se jkollna possibilità li nilabu karti iktar b'saħħithom mux mhux biss dipendenza tal-forni eh, tal-forniment tal-gas. Fil-kontratti mal-Gazprom mal-Germania hemm klawzoli ta' destinazzjoni, cioè illi tiprojbixxi il beh fu il-, su suq komuni tal-rizorsi tal-enerġija. Dan huwa kontra l-prinċip l tana. U u dan għanna bżon inkunu eh, nistaw nużaf kasta krizi dan l-istrumenti li nkunu nistaw nerġaw bijaw fuq is-suq intern. Inti xini għal-pozizjoni tijaw fuq dan is-suġġett? Fil-sissa ma kelli ebda influenza fuq dan, fuq dak għandu xaqsam mal-pozizjoni tiegħi futura, jena se jkolli pozizjoni ta' influenza limitata, ma se jkolli biżejjed influenza. Bżon eh, illi l kontrat eh, jiġi eżaminat anki mill- eh, lenti ta' tal-fat li l-liġi Ewropea tista' taċċettaħ jew le għal daqstant eh, il-pajizi għandhom ikunu eh, eh, imsiħba. Il-kwantitajiet ta' gas li ma jġux minn Nord Stream nerġenajt irridu l-ewwel noħol u dawn in-networks fl-Ewropa intra-Ewropea, għax daw se jgħatu l possibilita E, e li l-pajizi kollom e, disponibilità ta' gas fi prezzijiet xirqa. Għal daqstat jina nħoss il-Nabucco għanna nispeċaħum l aktar minni possibli biex inkunu nistaw anki intaffu il-pressjoni fuq il-su. Issa għaddu għal Manċievic. Grazie, President. L-Unjoni Ewropea ċettat il-pakket tal-klima, Wessa issa qegħdin infaslu politika ġdida fil-enerġija u fil-tibdil klimatiku. U l-Kommissjoni eh, edha timpenja roħa ħafna fuq da edha tresti twetti għatri għal-futur, pero trid ukoll gwida u konserva essu intern. L-ekonomija tagħna rridu li tkun kompetitiva, però meta nħares li l-klawżul li għandna fil għat legali, fil-dokument legali li aċċettajna, etnara nara li hemm sogri gbar u hemm ħafna problemi għal eh, su komuni intern tal-enerġija fl-Europa. Jena eh, mistoqsijati għax metodi ħattuża inti biex tirrispetti il-klawzoli tal-pakket tal-klima. Inti se tiħu miżuri ġodda, ser eh, tiħu inizjativi ġodda biex tiggarantixxi l-enerġija għal prezz xira għall-Ewropej kollha fl-Istati membri kollha? Grazzi, Sur Ettinger. Mm, a bazi ta' xol eh, l ħidma li saret mill-komissarju attuali, Pilbags, eh, tkun ħaġa possibli li najtien eh, li hemm neżaminaw il-klawżoli kollha fuq dak li għandu x'jaqsam mal-kompatibilità mal-liġi Ewropea. Però għanna bżon ta' tibdiliet dinamiċi anki fis-suq. Għanna bżon għal daqstant ta' sensila ta' direttivi, regolamenti, e, jew anki eh, best practices u bżonn anki nistennew anki li konna riżoluzzjonijiet differenti minn ħatakom tal-Parlament. Jina dana kollu nistennih minn għandkom u anki jintkom tistennew li namel il-parti tija. Irridu nirrispettaw il-liġijiet eżistenti u l-kompitu tija se jkun daka eh, li se jkun neċessarju li għet jisir fis-snin li ġejjin fil polonia il-95% tal-enerġija tagħna hija bbażata u tiġi mill-faham. Għal daqstant il-mistoqsija supplementari tiegħi referi għal mekanizmi illi inti ser tuża f'dan ir-rigward. Għax il-Polonja ħad tkun wieħed minn dawn il-pajjiżi fejn dawn il-miżuri se jqumu iktar <clears throat> aħna kif se benefikaw mill-prinċipju ta' solidarietà anki fuq dak li għandu xaqsam mal-nefqa eh, mm, fl-investimenti. L-ispejjeż ta' investimenti. Su rating. L-istruttura tal-enerġija tal-pajis eh, tiegħek kiena nafa tajjeb anki f'pajjiżi il- faham u l-importazzjoni ta' tipi differenti ta' faham ah, għandu rwol illi wieħed mandux jitraskuraħ. Għadda għastant il-teknologija tal- si tal-kattura u tal-ħazna tal-faham u anki bekk biex ikonna ambjent binqas emissjonijiet tal-CO2 jekk dana jista' jiġi assoċjat f'dawk il-impjanti illi jaħdmu bil-faham tkun l-aħjar ħaġa. anki fit-trasport u anki ħazna zgura eh, fi żmien. Din it-taħlita ta' enerġija eh, eh, li tiġi prodotta mm, mill-faham għanda Iżom, għanda ti konsidra anki tnaqis tal-emissjonijiet ta' CO2. Jista' jkun li fis-snin li ġejjin jista' jkun hemm investimenti fu dan il-rigward. Bla dubju li hemm investimenti materjali li għant ridu jiġu mill-Istati membri. Issa naddu għal mistoqsijiet minnaħa tal-Kumitat tal-Ambjent. L-ewwel net għanna is-Sinjura Bonescu. Kamissarju nominat mistoqsija speċifika fuq l-efficienza tal-enerġija. Jena qed referi għal eh, disin eh, ekoloġiku, x'se tkun il-politika tiegħek fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva, x'għandek intenzjoni tipproponi biex ikun hemm supervizjoni aħjar tas-suq. Aħna ma smajnix l-interpretazzjoni, forsi kienna problema bil-wire. Tista t-repetija l-mistoqsija tijak kek joġbok. <coughs> Mikrofonu? Il-mistoqsija tija eja fuq l-effiċenza tal-enerġija u d-dizin ekoloġiku. Jena nishtiq nkun affinant l-komissarju ehm, nominat xe tkun il-politika tijak fid-definizjoni tal-mizuri ta' implementazzjoni Ah, ta' din id-direttiva. Direttiva 125 li tfittifissa l-qafas għal eco design. <clears throat> Ina, nishtiq kunnaf naf xinti għandek fuħok ti proponi għal supervizjoni ta' suq biex tiżgura li l-standards jiġu rispettati u ta' <clears throat> tagħmel biex tkun tista' tikkomunika eh, b'mod aħjar dawn l-standards għal dinja tan negozju ta' kommerċali u industrijali. Suretinger. Ija kwistjoni interessanti. Jina naħseb illi il-Komissjoni għanda politika ta' informazzjoni tajba. Dak li kien qabli, komissarju, predeċessur tijaj, tkellem fuq il-dossier illi tratta u anki hemm dokumenti bil-miktub, u anki f'kas ta' konferenzi, u għamel eh, xogħol kbir ta' informazzjoni, ta' komunikazzjoni, jena xtejn kompli hekk għax ħaġa utli għax eh, wieħed ikun jista' jirreaġixxi għal dawn id-deċiżjonijiet anki li wieħed iżid eh, itaħħaħ l-accettazzjoni ta' dawn id-dispożizzjonijiet. Bla dubju din il-parteċipazzjoni attiva fil-komunikazzjoni nħoss li hija importanti ħafna. Il-mistoqsija l-oħra hija aktar komplikata ma nistax ma nixtiex nirrispondi minnu fih. Dak li nixtieq ngħid però huwa li dak li rridu nagħmlu biex inkunu nistgħu niverifikaw l efficienza eh, u x'nistgħu nagħmlu biex eh, niprevjenu eh, ma nistax najdlek e, e, issa hekk ma nista' najdlek tartart, Lajnen. Jina smajtek hawnhekk qed nara li inti tbiddilt mill minn ġurnata l ohra inti e, fil ġermani titkellem a favur ta' ta' nukleari, u nekk titkellem fuq enerġija tiġġedded. F'Novembru kien hemm laqa fuq l-enerġija u inti Eh, eh, kienem ħafna amministrazzjoniet eh, lokali illi opponewk tista tajdinna xaħġa meta kont meta kont fil-pozizjoni tijak ta' ta' amministratur lokali kon għat titkellem tritin għas Ewropa, menti issa tixtieq li kunem miktar iktar Ewropa, u issa titkellem fuq l accettazzjoni minnaħa ta' tal-gvernijiet lokali. Għandek eh, forsi xi riservi ehm, li ġejjin minn dan il-xogħol ġdid li eh, li għandek qudiemek le le m'għandi l-ebda problemi. E naturalment il-bidla mill- Eh, eh, minn xogħlijiet reġjonali għal xogħlijiet Ewropej għamiltu anki intu għamiltu mod tajjeb ħafna. Jiena għandi fiduċa fil-kapaċitajiet tiegħi u minnaħa waħda nista nuri li jina għandi identità Ewropea personalment u anki fi xogħol tiegħi u anki pajjiżi u pajjiż uh, li huwa a favur tal-Europa, naħsbu sħubija ma, ma' Franza u eh, anki l-istrateġija tal-Danubju, u anki situazzjonijiet partikolari fuq dak li għandu xaqsa ma' taħlita tal-enerġija. Dawn huma kollha realtajiet illi eh, arbuna għall-Europa. U tini mistoqsija fuq il-nukleari. Jena mux jena autorizzajtu n-nukleari, dawk li kienem qabli din ħaġa li irrit. Umbat eh, l-autorizzazzjoni għal zewċ eh, eh, impjanti tal-faham kienem hemm raġunijiet differenti biex nżidu l-impigi u naqsu l-dipendenza tal-enerġija. ruħe il-ġenerazzjoni qadima tal-faham ġiet mneħija għamilna użu eh, ta' eju oħrajn eh, ta' enerġija u fuq dak li għandu xaqsam mal bioenerġija u għakin enerġiji li t-ġeddet, aħna għamilna ħafna ħidma, anki jek kienem eh, xi Kassandra li qalet il-kontrarju. Fil-Wurtemberg jena kontribujt biex nalaq u minn dawn l-impjanti u ħloqt il-kondizjonijiet biex naddu għal realtajiet ġodda u koll um, prevedejt li tħul minn eh, dawn l-attivitajiet jiġu investiti fir riċerka U bat eh, fuq dak li għandu xaqsa ma din il-laqa li inti għat eh, li saret f'Novembru fuq l-enerġija, inti taf li hemm anki parteċipazzjoni franċiża fl-enerġija tal-Baden-Württemberg u jekk dawn l-entitajiet ma, ma jkollomx eh, l-appoċ, eh, situazzjoni eh, tista mm, ma tkunx bilanċata, tkun zbilanċata, bżon insibu bilanċ biex tkun fidejn dawn l-impjanti lokali. Grazie, Sur Ettinger. Eh, kwistjoniet fuq zoċ kwistjoniet, fuq zoċ kwistjoniet nishti. Inti għat li eh, eh, l-standard se jagħti sikurtà f'dawn is-setturi. Għal-stant inti lest tiġelet maħna biex tejjeb l-standard għal dawn l-imsieħba u fuq il-bioenerġija kriteri ta' sostenibilità. Aħna għandna ħafna rapporti fuq il-vantaġġi u żvantaġġi tal-bioenerġija. Aħna ma rridux li jkun hemm iktar rapporti, irid ikun hemm kriteri vinkolanti ta', ta, ta sostenibilità fuq il-bioenerġija. Inti lest tiġilet a favur ta' dawn il-kriteri ta' sostenibilità ukoll żewġ mistoqsijiet eh, eh, ċari u nixtieq li inti tini eh, risposti ċari kif għamil sissa. Grazie. L-enerġija il-bioenerġija Eh, miex ħaġa li fija nifissa jaħazina u tajba. Eskont eh, minn fejn iġeja u kif eh, s-sir u x-tip ta' tibdil fil-bilanċ ekoloġiku edha t tinvolvi. Għal sant rridu nagħtu indikazzjoni ċari fuq kif irriduha, fuq kif nikkonċepuha u kif aħna l lesti napoġġawha jew le. U l-est Eh, namel evalwazzjonijiet ċari fuq dan. Bla dubju, il-mistoqsija tiegħek hija mm, ġustifikata, jina għadni ma bdejċ il-mandat tiegħi tini ftit żmien, tini ġimgħa jew tnejn, eh, ma nista' ngħidlek li jiena ma nixtieqx eh, nitlef minn għajnejja lan. Għal jina jiena inħoss li hemm bżonn li nagħmluha obbligatorja f'sitwazzjonijiet fejn l għaniet ma jiġux rispettati. Eh, għaxina ma nistax ma namilx xolti għax, sempliciment għax ma ntlaħax ċertu għan. U ma tfuq dak li għandu xaqsam ma dawn il-kriteri. Fil-settur tal-produzzjoni tal-vetturi eh, fuq is-sistemi ġodda eh, ta' exhaust, l-industrija miex qed tagħmel differenzjazzjonijiet ċari. E, hawnhekk hemm ħafna affarijiet li ma nafuhomx e, għal daqstantina għal din ir-raġuni lest li ma nillimitax ruħi għal dak li tini l-industrija biss, e, jena nishtiq naqleb l-istrateġija. Aħna għanna natu il-konċett aħna għana natu l indikazzjoniet il preskrizzjoniet un bat l-industrija tajdinna illi tista' jew ma tistax tilħaq jew tirrispetta dawn l-indikazzjonijiet, imma aħna rridu nigwidawa e, e, tkun e, rridu tkun ċara li l-politika hija suprema f'dan il-każ illi għal-politika li għandha tagħti l-indikazzjonijiet. Grazzi. Il-mistoqsija komplementari? Le, il-komissar, il-personalit miss. U hebt tijd gehad om u voor te bereiden? Jena xiftit Disappuntata għaliex inti kellek il-ħin biex tajjiruħek. Ilek taf li kien ser ikun hawn din il-smieħ, le? Aħna rridu għanijiet ċari u inti ma xtati tagħtihomna dawn l-għanijiet ċari. Bat forsi inti qed tinħebba xi ftit wis wara sussidjarjetà ovvjament eh, dan kollu għadettat mill-istati membri iżda inti żgur taf illi hemm sussidji kbar illi aħna natu għal ħafna forum ta' enerġija. Jiena staqsejtek mistoqsija konkreta u rrid weġiba konkreta. U għalhekk inti lest illi tadatta sussidji biex tinvesti aktar f'enerġija li tiġġedded u ħafna inqas fl-enerġija nukleari u forum oħra li mhumiex sostenibbli. U dan tagħmlu biex inti permettina illi aħna naslu biex nilħu l-għanijiet sostenibli dwar l-enerġija li tiġġeddet ovvjament. Sorretinger. Onorevoli membru, dwar il-programmi ta' poċ Ewropej jiena l-est illi nisħaq dwar l-enerġija rinnovabli u dwar l-effiċenza. Ġifiri dan ifisser illi programmi oħrajn oqs smoħra ta' riċerka mhux ser ikollhom istess tip ta' priorità. U dan ukoll fid-dawl ta' tħejjija għad-dibattiti li jmiss dwar il-budget jiena Ser nippreżenta lilkom l intenzjonijiet tiegħi fil-waqt jiena konvint li l-ħidma tagħna l-ħidma komuni tagħna ser tiġi aċċettata minn naħa ċittadini jekk l-Unjoni Ewropea tintervjeni hemmhekk fejn huwa meħtieġ illi tintervjeni fil-keli li huwa meħtieġ jekk tipproduċi għanijiet ċari u maquda jiena nappoġġa s-sussidjarjetà. U konvint dwar dan, allura li naġixxu dwar fuq livell lokali u reġjonali u nazzjonali Emmek fejn dan nistaw namluħ. U emmek fejn eh, l-Unjoni Ewropea għandha valur aġġunt iwa tintervjeni l-Ewropa u dan jinsab ukoll fi trattati wara kollox. U għal dan il-għan għalhekk kulħadd taċċetta it-trattat. Kieku maċċettawx, dan ma kienx għalek għalhekk f'interess tagħna eh, huwa l-fatt li aħna rridu nappoġġaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għaliex, għaliex forsi sentej u tles snin oħra aħna nsibu ruħna lussemburgu Kunu qegħdin nitrattaw każijiet fejn ikun hemm nuqqas ta' rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Forsi għaliex intervenejna wis u għalhekk jiena les biex flimkien ma'kom neżamina minn qabel is-sitwazzjoni u għalek rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa f'interess tagħna dan għaliex Hekk inkunu nistgħu nevitaw xi każijiet quddiem il-qorti tal-ġustizzja ġewwa Lussemburgu. Jiena hekk ser naġixxi duma l-mistoqsija supplementari. Grazzi. Il-kollega Podosnik il-bieraħ qal xi ħaġa li naqbel ħafna miegħu hija li rridu nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Iżda dan eh, ma jridx ikun xi ħaġa li wara rridu ninħbew u għalhekk aktar impenn lej l-enerġija li t-ġeddet. Mistoqsija supplementari. Ma nafx kemm il-darba lum tkellimna dwar eh, il-Baden-Württemberg, imma ma tkellimniex dwar il-faqar. Inti xandek moħħok li tagħmel minħabba li l-enerġija edha dejjem tkompli tiswa aktar flus u mhux kulħadd għandu aċċess għal biżejjed enerġija biżejjed u inti x'ser tagħmel dwar dan. Sur Ettinger. U għal-kompitu tagħna illi nosservaw mill-qrib revoluzzjoni tal-ispejjeż tal-enerġija, enerġija li hija meħtieġa biex ikun hemm il-provvista bażika biex bekk il-persuni jkunu jistgħu jgħixu b'mod dinjetus dan u għal kompitu tagħna. Ovvjament is-sikurtà tal-provista eh, twassal ukoll għal element tal-prezz. Jiena rrid niżgura l-enerġija tibqa' aċċessibbli mill-punt di vista ekonomiku mhux biss għall-industrija iżda wkoll għal ċittadin U għalhekk ma jridx ikun hemm diverġenza soċjali minħabba l-prezz tal-enerġija. Umbat l-Unjoni Ewropea jew kol stat soċjali u leġislaturi nazzjonali jridu jieħdu in konsiderazzjoni dan. U għalhekk l-aqwa mod huwa illi kull individwu indipendentament minn kemm daħħal flus, minn fejn mill ma pajjiż jiġi, ikun jista' ikollu mhux biss xiekol u fejjoqot u xilbes iżda wkoll il-ħtieġa enerġetika tiegħu għaliex dinja xi ħaġa maħtieġa fl-Ewropa. Umbagħad dwar il-fatt li ma titwaqafx l-enerġija u l-gas hija xi li nitkellmu spiss dwarha. Palissa qegħdin naraw is-sitwazzjonijiet fi stati membri jiena nipreferi li nappoġġa kull pajjiż billi nattih għajnuna konkreta u materjali. Il-kwistjoni ta' twaqif tal-enerġija hija xi ħaġa li rridu narawha. Jien skont jien din hija dwar is sigurtà tal-provista tal-enerġija. Jiena m'iniex delus. Inti imħejji tassew jgħid is-sullangin. Jiena rajt kif sar ix-xogħol wara l-kwinti, kollega Turmen wa maru għallu, għamel din il-mistoqsija kjoġbok. Aħna nafu kif huma l-affarijiet meta wieħed jinbidel mill-lejl għan-nar. Anka l-kollega lejna dan jafu għaliex anka hu kellu din il- din il-bidla. Kollega Svedisa jgħad ġdida Iżda jekk xi ħadd ikun kap tal an fejn is-saħħa ekonomika hija aktar għolja minn dik tal-Iżvezja wieħed jaf kif għandu jiddefend il-pożizzjoni tiegħu kif isiru l-affarijiet u għalhekk jien irrid illi illi inti tweġibni għal din il-mistoqsija, inti kif ser taffronta l-konflitti mal-kollegi tagħna fis-setturi l-oħra? Tkellimna dwar mezzi ta' xandir l-istampa fil-passat, Peebles, Verhoegen, fost l-oħrajn. Inti kif tħejji biex solvi dawn il-konflitti eventwali fil-ġejjeni? Sur Fil-ġimat li għaddew jiena konsolidali ħafna mal eh, Komissjoni, il-Komissjoni jgħet solidali miegħi biex aħna stajna naħdmu Suċċess mod kolleġali rrit naħdem permezz ta' tim ġewwa tim eh, dwar l-industrija riċerka u anke l-kollega responsabbli mill-affarijiet barranin. Mill-ħafna mill-kontatti li kelli f'dawn l-aħħar nista' ngħidilkom illi hawnhekk fi Brussell għandna kollaboraturi uffiċjali eċċellenti. Jiena rrid niżgura illi l-kabinett tiegħi u id-DG tiegħi ma taħdim, ma jaħdimx kulħadd ta' rasu, iżda jkun hemm punti ta' kuntatt ma ma l-bqija ta' dinja u tara fil-ħtieġa ta' dawn il-kuntatti biex aħna naħdmu aħjar. Il-kompitu tiegħi hawnhekk Mhuwiex dak illi l-kollega kummissarju ngħidlu x'pożizzjoni għandi permess għal mezzi ta' xandir. Le, dan nagħmlu b'mod dirett, ovvjament, biex nipprova nsib soluzzjoni, dan huwa l-ispirtu illi nrid naħdem bih u dan qed hawnhekk qed nitkellem dwar l-enerġija, l-klima, riċerka, l-industrija. Għanna ser jirnexxinna nisfruttaw l-opportunitajiet li għanna u naraw x'inhuma l-isfidi komuni biex nafrontaw dawn kollu. Domanda mistoqsija supplementari Ija, tkellimna ħafna dwar il-land tija, kiena nishtiq namilak mistoqsija oħra. Xinu ma l-aspetti pożittivi tal-esperjenza tiegħek bħala Prim Ministru tal-land ek e, gbi? Xinu ma l-aspetti pożittivi inti tista' tdaħħal fil-ħidma tiegħek? L-iktar pereżempju dwar l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni ta Ewropej. Skont jien, e, din hija xi ħaġa tajba jekk xi ħadd ikollu esperjenza f'dak għandu xaqsam implementazzjoni fir-rigward ta' konfrontazzjoni ma' ċertu situazzjonijiet. Dan jista' jagħmel ġit u inti x'għandek f'moħħok illi iżid hawnhekk f'dan il-kompitu tiegħek. Jiena nixtieq nagħti kontribut biex il-fażijiet differenti amministrattivi għall-implementazzjoni u trasposizjoni ta' liġijiet Ewropej fuq livell reġjonali u lokali jiftemu aħjar. Għallek aħna naslu għal effiċenza aħjar u nevitaw dew minn zejiet. Apparti minn hekk jiena wkoll tal-lim ħaġa oħra l-sistema tad-direttivi li jiddu jiġu trasposti fil-liġi nazzjonali spiss jiġġeneraw nuqqas ta' sodisfazzjon. Din hija forsi xi ħaġa inevitabbli iżda sakemm inżommu din ir-realtà kważi virtwali li ngħidu iva direttiva tirregola kollox mbagħad forsi xi ħadd ikun jista' jżid kundizzjonijiet oħra x'jifdal jekk noqogħdu sejrin hekk jifdal għan biss eh, notarili dan joħloq nuqqas ta' u preġudizzji. U għalhekk jien nixtieq illi malajkemm jista' jkun jinbidlu l-affarijiet biex bekk fejn suppost tittieħed id-deċiżjoni wieħed ukoll ikun jista' jiżen id-deċiżjoni formali kollha kemm Grazzi. Nkellem li miss. Sur Kummissarju, ikolli ngħid li inti kont konvinċent immens issa, il-mistoqsija tiegħi. Waħda mill-iktar problemi ewlenin eh, fir-rigward tal-kriżi tas-settur tal- eh, taż-żejt taż tal gas Wala ġir pjuttost konservattiv tal-banek u dan spiss ipoġġi f'sogru il-konklużjoni tal-kontratti. Inti tista' tagħmel biex eh, it-tejb is-sitwazzjoni hawnhekk? Per eżempju, jista' jkun hemm eh, proċedura standard fuq livell Ewropej, Ewropew li tista' tħaffef u tejjeb xi ftit is-sitwazzjoni. Grazzi Sur Ettinger. Anka jien kont qed infittxu ma rajtux il-kollega qed fuq naħa tax-xellub. Dwar il-mistoqsija tiegħek aħna nitkellmu dwar il finanzjar, l-aġir tal-banek. Li dak inti tiġudika bħala xi ħaġa mhux sodisfaċenti. Sta il-kriżi tal-banek u rritna illi suġġett tal-ekonomija tas-suq, suġġett ta' ħidmit ġodda, finanzjar tal-investiment, dawn kollha tpoġġew friskju. Kollek hemm bżonn neżaminaw din il-kwistjoni settur b'settur dak taż-żej dak tal-enerġija. U naraw jekk il-banek għandhomx din ir-rieda li jkunu disponibbli. Jekk le, rridu nintervjenu biex nizguraw illi il-banek jarġaw jibdew jgħatu il-finanzjament tagħhom. dan ukoll huwa minnu iwa bħalissa eh, il banek qed jaġixxu b'mod limitat. Mistoqsija supplementari, grazzi għat weġiba tiegħek. Mistoqsija l-oħra sa tiegħi. Il-kuritur ta' nofsinhar Kif, kif eh, jider fil-struttura tal-networks tal eh, Ewropej tal-enerġija? Inti qed titkellem dwar is-settur tal-gas? Iva, qed nitkellem dwar eh, dak il-pipeline li jmur mill-Greċja l-Italja. Fil-rigward ta' meta mqabbel ma' Nabucco l-ispejjeż huma Ridikoli. Iżda dan il-proġett għadu fil-bidu tiegħu. Il-kuritur ta' nofsenar, pa' suġġett Spanja, Franza, eh, zona tal-Baltiku, Polonia, dan kollu jidħol fil-qasam fejn l-istrutturi tan networks interni ġifri intra-Ewropej irdu jiġu estizi biex jiggarantixxu li jkun hemm ugwaljanza fl-opportunitajiet tal-pajjiżi kollha. Fil-ħidma tiegħi dwar in-Nabucco se nipprova nevita li jkun hemm l li sar f'dak li għandu xaqsa minn Nord Stream. U għalhekk ta' kolla interessati forsi anke l-pajjiżi ta' transitu jew oħrajn pajjiżi li mhux kollegati direttament għal pipeline imma li jistgħu jiġu kollegati jien nixtieq niġborhom madwar mejda wkoll hemm it-tema tal-Awstrija, l-Greċja, l-Italja, iż-żona tal-Balkani din ukoll hija importanti jiena jinteressani li kull pajjiż ikun jista' jgħid iwa hemm anke aħna preżenti. Il-kollega Valen għad-domanda li jmiss. Inti taħseb illi proġett Nabucco jista' jkun il-sors ta' dan kollu u kif li nibnu il-pipelines jiena nemmen illi kollu jiddependi mill-rieda illi hemm fin-naħa l-oħra tal-pipeline. Tal il-terminus tal-enerġija jipermetti biex wieħed jimporta minn bosta sorsi. Inti taħseb illi ser jiżidu l-investimenti biex nibnu, nibnu aktar terminus tal-enerġija fl-Ewropa u kif? Sur Ettinger. il-gas likwidu u l-abilta tal-ħazna tiegħu mhix xi ħaġa kontradittorja. Issa dwar in-Nabucco din hija xi ħaġa ċara, issa nisabu f'fażi fejn kull pajjiż jgħati eh, jagħti l-impenn tiegħu b'mod serju. U l-importanti huwa li ngarantixxu sigurtà tal provista fuq medda twila ta' żmien. Għaliex dan il-proġett jagħmel biss sens jekk din is-sigurtà tal-provista tal-enerġija tkun tista' tiġi garantita għal deċenji u għal kwantità kollha li tiġi trasportata. Hemm pajjiżi li mhumiex demokratiċi iżda li mixjin lejn id-demokrazija. U għal dawn il-pajjiżi mhix xi ħaġa faċli, jiena naħseb li pajjiżi bħal Azerbajġan u man interessati li jkollhom rapport affidabbli mal-Unjoni. U għalhekk ma' dawn il-pajjiżi irridu nagħmlu kuntratti sostenibbli biex niżguraw illi konna ċertu ammonti fuq medda twila ta' żmien. Mal-kollegi l-oħra jħana għamella l tiegħi biex nikseb kontratti siguri qabel ma jiena nieħu deċiżjoni tiegħi. Jiena staqt ngħid illi din rridu naraw wkoll dak li għandu xaqsam ir-rotta biex tkun viabli. Mistoqsija oħra taħseb dwar it-trianglu bej l-Unjoni Ewropea, l-Ukrajina u r-Russja f'termini ta' politika tal-enerġija, ovvjament. minħabba li situazzjoni kienet eh, perikoluża ħafna u drammatika sena l-oħra, jiena nasib l-Unjoni Ewropea setet tieħu l-opportunità biex permezz ta' ġir attiv, permezz ta' kuntatti eh, b'saħħithom ma' Kiev u Moska, irnexxiela tevita li jkun hemm danni. U għalhekk eh, aġġixxiet b'mod tajjeb f'qada bħal din kieku e, l-istati membri wieħedhom ma setawx jilħu riżultat ta' dan it-tip. U dan huwa riżultati li jikkonfermaħ ukoll il-kollega P. Issa għandna sistemi ta' allerta minn qabel U jien naħseb illi dawk it-tlet atturi ta' triangolo li inti semmejt, issa l-azzjoni ħaduha ħadd madu interessat li jipprovoka li juru li kemm hu b'saħħtu. Mbagħad irridu naraw ukoll il-kwistjoni tad-dipendenza eh, ta' ċertu kumpaniji kbar. B'dawn il-limiti li ser indaħlu 60 ġurnata, 90 ġurnata. Jiena naħseb li jkun fuqtu li ndaħlu wkoll xi garanziji għaliex jekk xi ħadd ma jaslulux bizzej il-kwalità bizzejt li kellu bżonn irid jiġi mejjun minn min xi ħadd ieħor. U għalhekk fl-Unjoni Ewropea tkun hemm kuntratti bbażati fuq solidarjetà jekk ikun hemm każijiet ta' emerġenza. Dak li rajna wara l-avvenimenti tas-sena l-oħra e, kienu kienu xi ħaġa drammatika iżda minnhom tallimna ħafna koll il-kollega Reġaros. Grazzi, jiena ninsab hawnhekk. Grazzi tal-idejat konvinċenti tiegħek, jina nemmen illi ħafna minnhom apart il-politika tiegħek dwar l-enerġija nukleari din dejjem tibqa' kwistjoni. Ejja u għalissa nimxu lejn il-ġejjeni. Jina napprezza l-opinjoni u l-vizjoniet tijak dwar l svilup għal-ġejjeni dwar l-sorsi alternativi ta' enerġija bbażati fuq teknoloġija avvanzati ġodda. L-iktar il-moturi tal-idroġenu illi ser ikollhom huwa l-importanti f'industrija alternattiva. U ser ikollhom ukoll sinifikat sinifikat fil-ġejjini il-nuclear fusion reactors. Dawn il-proċessi ma jiproduġu lebda biossidu tal-karbonju u lebda gassijiet beffet serra. Inti ser tinkorpora l-promozzjoni ta' din teknoloġiji ġodda fl-agenda tijak għall-inqas fuq livell ta' riċerka u innovazzjoni. Jew inkella fl-aħħar tal-mandat tijak. Inti tikkalkula il-provvista tal-enerġija tiegħek il-kellim jiġi interrott. Oqsma ta' riċerka fejn il-kumpaniji huma kbar biżejjed biex jagħmlu riċerku huma. Hemm oħrajn fejn il-kompetenza xjentifika nazzjonali Mhijiex biżejjed, hemm oħrajn li tant huma kbar illi fuq il-livell Ewropej Ewropew biss wieħed jista' jaġixxi b'mod ta' suċċess. L-qasam tal-enerġija wieħed minn dawk loqsma fejn l-operaturi kollha Ewropej jridu jinġabru flimkien. Riċerka tal-enerġija ser tkun qasam ta' prijorità għalija. Aħna ser nippruvaw niżguraw illi jkun hemm aktar fondi li jiġu disponibbli fis li ġejjin. Wara pereżempju l-kriżi taż-żejt fis-sebgħinijiet fejn il-pajjiżi Ewropej frabta mal-GDP tagħhom huma tefgħu aktar flus fir-riċerka ta' enerġija. Allura rridu nagħmlu iktar f'rigward tal-infrastruttura u r-riċerka għal ġenerazzjoni futura tal-enerġija u t teknoloġiji tal efficienza tal-enerġija dan nistgħu nagħmlu permezz ta' programmi fuq livell Ewropew. Nistgħu nagħmluh ukoll billi noħorqu networks ta' operaturi fl-Ewropa. Jiena wkoll għandi esperjenza fil-lantijaj f'istituzzjonijiet bħal Warren Hoover Max Plant. F'Karlsruhe, is-sena l-oħra minna xaħġa unika. iċ-ċentru qadim ta' riċerka nukleari issa sar punt ewlieni għal riċerka dwar l-enerġija flimkien mal universitajiet tekniċi tagħna. Għalhekk issa għandna skala li hija simili għal MIT ġewwa Boston. Għalhekk irridu naqdu s-setat tagħna u norganizzaw il-ħidma tagħna Ewropea permezz ta' sussidji. Dan irridu nagħmluh biex ħadd ma eh, jirpinna f'dak li għandu x'jaqsam eh, teknoloġiji tal-enerġija l-ġejjieni. Din ser tkun il-priorità tiegħi, tal-ħidma tiegħi, tal-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni ta' Riċerka. Mistoqsi supplementari jekk trid. Grazzi. Din tista' tkun diskussjoni għal ġejjieni. Issa nixtieq nitkellem dwar id-dipendenzi ta' ċertu pajjiżi fuq ir-Russja l-iktar dwar il-provista tal-gas. F'xi każijiet din tasal għal 100%. Bħal pereżempju il-pajjiż li minnu ġejjin Slovakkja. Fil-każ tal-Ewropa ċentrali u tal-Van din hija xi ħaġa allarmanti jekk naraw l-esperjenza negattiva li kellna mill-kriżi tal-karozzi f'jannar li għadda. Din għandha aspetti politiċi u inti x'aspetti taħseb illi huwa dak li l-aktar jixpruna biex wassal għal soluzzjoni biex titnaqqas l-influenza fuq ir russija dwar din il-kwistjoni tal-enerġija. Inti ser jinexxilek issib kompromess eh, tajjeb bejn l-ekonomija u l-politika. Grazzi, Sur Ettinger. Iva ta' bilħaq. Il-pubbliku dan ma jafux. Hemm pajjiżi li m'għandhom l-ebda dipendenza fuq gas Russu. U hemm oħrajn li għandhom 100% dipendenza. U għalhekk il-proċess intra-Ewropew huwa realtà u l-proċess ta' suq intern bil-bini ta' korrespondent, networks ta' korrespondenza biex ħadd ma jitħalla barra, din hija xi ħaġa importanti. Jiena din nixtieq naħdem dwar u nappoġġaw. Jiena naf li dan huwa proċess storiku. Apparti libertà, libertà ta' moviment, din għandha l-istess importanza fil-politika Ewropea. Punta ħari. Minkejja dipendenza tagħna fuq ir-Russja aħna rdu narawhom bħala msieħba strateġiċi u msieħba ta' prattika. Ridu nkunu f'kuntat mill-qrib ma' dawk li jinsabu fil-gvern ġewwa Moska. Dan huwa l-kompitu tagħna biex niżguraw illi din id-dipendenza qatt ma ssir żvantaġġ għalina. Grazzi. Kollega Enxu. Grazzi, sur President, Komissarju nominat. Sfortunatament, jew fortunatament, inti weġib il mistoqsijiet kollha li jinħejjejt u għalhekk jiena ser nireferi għas-solidarjetà. Dan għaliex is-solidarjetà fost is-27 stat membru hija importanti biex aħna niżguraw li jkun hemm is-sigurtà tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Idun zommu dan f'moħna f'kas li kunem krizi fil-provista tal-gas. Taħseb illi Soluzzjoni tista' tkun illi nibnu warehouses tal-provvista f'bosta reġuni biex noħolqu ħażniet strateġiċi. U għalhekk nużaw il-mudell tal-Istati Uniti fir-rigward taż-żejt. Suretinger. Il-ħazna hija waħda mit-tweġibiet biex innaqsu d-dipendenza. Iżda jien nixtieq immur lilin minn dan. Il-ħażna għal kull tip ta' karburant hija tweġiba. Per eżempju, jekk aħna niproduċu l-enerġija mill-enerġija li tiġġedded u din nistgħu naħsnuha forma ta' idroġenu, pal per eżempju bħal Norzi ġewwa Norveġġa, jew anke biex natikom eżempju l-hydropower ġewwa l-Alpi din tista' tiġi maħżuna. Jekk aħna nistgħu naslu dan kollu, jiena naħseb illi l-abiltajiet tal-ħażna f'reġun li huwa dipendenti tidher li hija l-iktar ħaġa meħtieġa mhux biss għall-gass iżda anke trasformazzjoni tal-enerġija rinnovabbli f'enerġija illi tista' tiġi maħżuna mistoqsi supplement. Jena kontet nitkellem biex nżidu l-efficienza tal-enerġija fil-bini. Għalix aħna manna lebda lokazzjonijiet tal-budget fuq livell tal-Unjoni għal din l-attività. Jien nixtieq nistaqsi, kummissarju nominat, jekk hux possibbli li inti tappoġġa fil-budget li jmiss tappoġġa dawn il-negozjati li mill-fondi strutturali u mill-programmi operativi xi fondi jiġu trasferiti għall-effiċenza ta' enerġija f'dak li għandu xaqsam il-bini. Intom tiddeċidu dwar il-kwistjonijiet marbuta mal-budget jiena nista' niddeċidi fuq livell tassew limitat u għalhekk jekk ser tistaqsini kemm eh, flus jiena nassoċja ma' xi pajjiż partikolari dan jiddependi fuq il-GDP. Ma naħsibx li wieħed ser iżid il-flus disponibbli għal xejn problemi bil-muniti fost l-oħrajn. Jiena naħseb iżda li l-enerġija hija waħda mill-loqsma fejn faktar baktar rizorsi minnaħa tal-istati membri għal riċerka u programmi fuq livell Ewropew, aħna nistgħu nużaw dak il-flus mod tassew siwi. Tieni ħaġa. Aħna rridu namlu bidla. Għaliex ser jasal iż-żmien fejn aħna rridu narġgħu namlu mill ġdijt il prioritajiet tagħna. Abbażi ta' trattat u ta' dibattitu, abbażi tal-programmi. Jekk aħna nżommu ma' dawn il-programmi tal-enerġija, aħna rridu eh, nallokaw iktar fil-budget Ewropew għal dak li għandu xaqsam investiment u riċerka tal-enerġija. Sa dwar il-programmi diġa eżistenti dawk strutturali u reġjonali jekk dawn aħna nistgħu naqduhom. Ma jimpetu ġdid għall-enerġija mill mela allura naħseb li nistgħu niksbu valur miżju taħjar. U dan irid niddiskuti niddiskuti ma' Surħan dwar dak l għandu xaqsam il-politika reġjonali. Rritna narek aħna nistawx naqdu l-għanijiet tagħna fl-enerġija ma' għanijiet oħra fil-xogħol pereżempju. Biex nużaw biex aħna nilħu l-għana u l għanijiet tagħna, is-sur għana kas. Ninka, gerbe mas. Grazzi. Komissarju nominat. Jena naqbel ma dawk il-kollegi li jasbu li il-preparazzjoni tijak għallaqa kienet eh, waħda soddisfaċenti inti kellek ħafna risposti tajbin, soluzzjoni tajbin u importanti u koll li l-risposti tijak kienu onesti. Inti koprejtja affarijiet li jena kontat nikwita fuqom pal per eżempju il-provista, il-konnessjonijiet, eccetera Pero jena nishtiq naddi għal domanda supplementari tijaj, jek permetti li sur President, kif inti kummissarju nominat ser? Solvi il-problema tal-pipeline tal polonia tal-Litwanja u il-konnessjoni ta' bejn dawn it-tnejn ekonomikament din ma tidirx li hija eh, viabli, però dawn il-konnessjonijiet huma ferm importanti fir rigward tal-sigurtà eh, tal-enerġija. Inti se tagħti finanzjament eh, fondi għal dan? Il-priorità U il negozju huma l-ewwel net responsabbli għall-innovazzjoni. Però jekk aħna nistgħu nuru għal żoni bħal Baltiċi minħabba volumi baxxi u konsum baħx ħafna, ma nistawx jikonna, ma nistawx li konna pipeline, allura mbagħad u u għafidejn l-Unjon Europea u naħseb li il-Bank ta' Investiment Ewropew jitħol fi xena forsi jinkun nistaw niksbu uh, self lawn u ukonna rati ta' interessi fissi. Pero ma neskludix li kunem sussidju dirett. Huwa importanti li dawn l-osma dawn iż-żoni jidħlu fil-networks tal-gas u neħilsu minn din is-sitwazzjoni. is situazzjoni is sitwazzjoni Grazzi ħafna ta' dik ir-risposta. <coughs> Grazzi. Grazie ħafna, jena kontenta jena edawek fil-Komitat tal-Industrija u uh, ovvjament dejjem se kolli domandi dwar l-enerġija. Sur komissarju nominat se tkun responsabli għal riċerka tal-enerġija fil-futur u u koll il-pjan strategiku ta' teknoloġija u inti t-pjan li tkun meċċej f'dan il-qasam. biex tifokka mill ġdid ir-riċerka tal-enerġija u kol teknoloġiji li għandhom waslu għal iktar xogħlijiet, per eżempju, konformità ma' l-anijiet tal-Lisbona. Issa fi rigward dan il-pjan ta' teknoloġija, l-istrateġija tal-teknoloġija, il-Kummissjoni publikat komunikat fl-2009 fi rigward tal-rekwiziti ta' 50 biljun euro għal l-10 snin li ġejjin biex niżviluppaw dawn it-teknoloġiji għal futur. Id-domanda tiegħi hija waħda sempliċi. X'ser tagħmel inti biex iġġib dawn il-50 biljun euro? Kif ser tagħmel dan? Grazzi. Iva, jiena ser nintaqa mal kollegi responsabli għal riċerka fejn hemm <clears throat> ehm, konnessjonijiet mal eh, portafolli tagħna. Nitkellmu dwar riżorsi tal-budget, però din id deċizjoni għandha ma tiħdiġ eh, f'dettal sieħ. Fil-ftit snin ġejjin jiena <coughs> <coughs> <coughs> qed nara li xoħli ser ikun biex ikolli iktar maġġoranza għal iktar rizorsi għal riċerka tal-enerġija fil-futur. U wkoll rigward ta' riċerka ta' programmi ta' riċerka rridu nikkoordinaw kemm jista' jkun mal programmi nazzjonali u reġjonali li spiss diġà jeżistu. Raba punt eh, f'dan il-qasam mod partikolari l-industrija tal-enerġija u l-industrija li tikkrea teknoloġija tal-enerġija għandha rwol importanti għal daqstant il-kumpaniji l-kbar rridu eh, jieħdu azzjoni. Jien nista' nimmaġina tipi ta' programmi, programmi ta' riċerka li aħna nistgħu nippreżentaw, ngħidulhom kif għandhom ikunu li għandhom ikunu attrajenti għal dawn il-kumpaniji mbagħad ikunu kofinanzjati mill budget tal-Unjoni Ewropea u l-industrija privata. Nista' nimmaġina partnerships ta' proġetti fejn jgħidu li kunem hemm riċerka fis-settur privat u dak pubbliku li jaħdmu flimkien. Għal daqstant jgura qed niġbru l isfajzi tagħna u ntejbu il riżultat Iżda ma kunu qed naħlu risorsi disponibbli. Kif taf nasurati għandek tiftakar li dan il-kumitat kien qed jappoġġak fi rigward eh, se jappoġġak fir rigward tal-pjan ta' teknoloġija. Domanda tiegħi sa dwar is-summit ta' Rebija li għandi il-pjantazzjoni eh, tal-enerġija bejn l-2010-2014. Inti ser tagħti xi input f'dan ir-rigward x'inhu l-valur miżjud tiegħek lejn dan id-dokument għal dan is-summit ta' Rebija din is-sena. Jekk intom taċċettawna fil-Kummissjoni, fl-ewwel aħna ħanaraw il pjanijiet tal-Kummissjoni għal ehm, summit tar rebija u jiena sinat il-kontribut tiegħi għal wol tal-enerġija fil-bidla fil-klima f'dak is summit flimkien mal eh, kriżi ekonomika, reċessjoni u suġġetti oħrajn vari. Umbat, situazzjoni tkun waħda maġla għaliex il-Kummissjoni uh, tibda l-mandat tagħha fl-ewwel ta' frar. Aħna jista' jkollna per eżempju ħafna diskussjonijiet fir rigward tal dak li qed tistennew intom fil-summit tar rebbija u naraw kif ukoll ser nikkondenaw ma l-preżenza Spanjola x'dawn ukoll għandhom ambizzjonijiet tagħhom f'dan ir-rigward. Jiena qed nistenna li jkun hemm, qed nispera li jkun hemm laqgħat informali fi frar biex bekk intom ma tħossux l-approċċ tagħna huwa wieħed żbaljat. Aħna għandna viżjoni minn għandek illum, ħafna opinjonijiet differenti. Aħna qed naraw l-2020 bil-miri li għanna, eh, l-għanijiet li għanna li għanna nilħu, l-ITS, l-Eco Texas, poteri eh, varji f'ċertu pajjiżi, l-effiċenza tal-enerġija. U min ser ħalla għal din it-tranzizzjoni? Ser taffetwa x-xogħlijiet? Ser ikunu gruppi ta' problemi soċjali, ser ikollhom naħal sal din l-enerġija, ser ikollna strateġija konġunta biex nilħu dak il-għan ta' 20%. Isur Ottinger. naħseb li għandi bżon ta' lejla siħa biex nirrispondi dan. Pero, iva, l-istrateġija tkun għadha ta' suċċess u u lan irid ikun ambizzjuż kemm jista' jkun. Irridu nżommu x-xalijiet kemm jista' jkun jekk eh, l-lanijiet ikunu għalin wis, ħadd ma jaċċettom u ħadd ma jkun jista' jilħaqom dawk l-anijiet. Jekk jiġri hekk, il-protezzjoni tal-klima bħala oqda għal deindustrializzazzjoni tkun waħda żbaljata. U allura mm, dan dinja bidla fid-direzzjoni li tkun waħda sensittiva. U ma nafux jekk 20 eh, jew 30 fil-mija ikunx eh, tkunx il percentaċ il-ġust. Aħna ma nafux kif ser jiġu affettwati ir-reġuni, allura rridu eh, viżjonijiet li tejbu is-sitwazzjoni fil-medda twila ta' żmien. Ah, il-viżjoni hija ħaġa waħda, però mbagħad irrid ikun hemm fine tuning il-ħin kollu, irridu dejjem intejbu l-affarijiet Naħseb dik hija il-bidla fid-direzzjoni li rridu nagħmlu l-kol flimkien, jiena rrid li kolli ambizzjonijiet uh, ambizjużi u jiena lest li nieħu responsabilità ta' dan. U mbagħad jekk ikun hemm possibilità biex uh, intejjeb l-affarijiet. U dawn il-tiswiet ma jkunux uh, kritikati, aħna għanna namlu dawn it-tiswijiet. Jekk uh, ma nilħux dan l tal istrateġija f'madwar 40 sena. Dawn huma l-għanijiet għal ħames snin li ġejjin tiegħek. Kif ħalli timmiżura l-kisbiet tiegħek fil-ħames snin li ġejjin? Jiena irrid il-kompetittività industrijali tal-Ewropa li tinżamm jew terġa' tintreba, lura biex bekk l-opportunitajiet tal-industrija tal-enerġija b'mod ġenerali u eh, negozji eh, jkun hemm negozji sostenibbli u wkoll eh, teknoloġiji favur l-ambjent. Jiena rrid nużom dawn il-fatturi kollha. Irrid ukoll teknoloġija favur l-ambjent u wkoll teknoloġija bħal smart grids. Dawn huma fatturi ewlenin U jien naħseb li dan ser uh, jieħu post ħafna affarijiet. ħafna ideoloġiji irridu jintużaw biex immexxu situazzjoni għal ħames snin li ġejjin u il-possibilitajiet, il-trattat tal-Lisbona Sirjatina ħafna iktar possibilitajiet minn qatt qabel. Grazzi, is-sur Paxkek joġbok. Grazzi ħafna, komissarju nominat. Tkellimt dwar il-bżon ta' diversifikazzjoni ah, l-enerġija u dan huwa mod ta' kif nevitaw il-kriżi hemm potenzjal kbir f'rigward tal idroenerġija inti tkellim dwar l-istrateġija ta' Danubju u hawnhekk eh, ġeja domanda tiegħi. Għandek xi idejat partikolari dwar kif nistgħu nużaw il-potenzjal tal-idroġenu tagħna b'mod aħjar. Jiena Tinteressani ħafna li l istrategija ta' Danubio, ħerqan ħafna fuqa għaliex mill-opinjoni ta' pajjiżi, ir-Rajn kienet ir-raġuni għalfejn ġi iffundat Danubio l-Ewropa. Għal dan huwa fattur importanti kulturalment u ekonomikament jekk inti tivvjaġġa fuq ir-Rajn, inti tkun tista' tara l-konnessjonijiet bejn il-portijiet u l-poter tal-idroġenu. Dan mhux biss fuq id-Danubju iżda wkoll tmur Budapest jew uh, postijiet toħra tkun sorpriz. Għal daqstant naħseb li għanna bżon ta' pjan strateġiku biex nużaw id-Danubju u nevitaw l-użu ta' trasporti oħrajn u nużaw hydropower plants li huma simili għal dak li diġa hemm fuq ir-Rajn. Grazzi. Inti semmejtu kol kem aħna eh, Ħriġna bot tajjeb mill-krizi eh, ekonomika situazzjoni kienet diffiċli per eżempju mal-Ukrajna u Russja, Repubblika Slovakka kienet situazzjoni vera diffiċli. Mux suppost kella tiġi mċaħda mill-gas, għaliex aħna għanna kapacità kbira ħafna tal-ħazna eh, tal-gas, pero dawk li is sedin tal-gas storage ma kienux lesti li jagħmlu dan il-gas disponibbli, allura x'ser nagħmlu dwar din il-problema fil-futur. Naf li hemm kumpaniji fl-Ewropa li qed jabbużaw il-poter tagħhom fir-rigward tal-konsumaturi tal-pubbliku. -tal konsumaturi tal pubbliku l enerġija hija parti mill-ekonomija tas-suq hija prodott tal-ekonomija tas-suq iżda huwa wkoll prodott li jrid eh, isegwi ċertu regoli li hemm. Allura situazzjonijiet ta' monopoli ta' monopolju ma għandhomx jiġu immanipolati, ma għandhomx jiġu abbużati. Kumpaniji li huma attivi fil-qasam tal-enerġija għandhom japprezzaw dan il-fattur. Ejja nieħdu eżempju, jekk pajjiż jitla Skużawni, jekk pajjiż juri li huwa f'periklu ta' dipendenza u mhux ser u ma jirnexlux jikseb il-provista b'mod normali, jiena nimmaġina l-kumpanija ta' enerġija u dawk li u ma sidin ta' dawn il-ħazniet minkejja li u ma sidin għandhom jiġu informati li għal eh, ġit komuni għal periodu temporanju dawn għandhom jagħmlu rizorsi taħħom tagħhom aċċessibbli pubblikament eh, bi prezz eh, ġust biex berg dak il-pajjiż għal dak il-perjodu ta' żmien mbagħad eh, ikun jista' jieħu din provista. Għal stant il-ġid komuni hija huwa fattur li huwa ferm sensittiv fil-qasam tal-enerġija. Huwa ħafna iktar importanti. Għaliex l-enerġija hija ferm importanti u vitali għalina għal kol Grazzi ħafna Sur Balxo. Grazzi Sur President. Sur Ottinger. Jena nemmen li fil-21 seklu l-enerġija hija riżorsa importanti ħafna daqs li l-ikel u l-ilma. Pero, Aħna din is-sigurtà tal-enerġija, tal-provista tal-enerġija, nisuha bħala xi ħaġa teknika. U ma nitkellmux ħafna dwar kemm uh, wieħed jifla ħallas għal dan. Per eżempju, situazzjoni bħal f'pajjiżi l-Ungerija. Naraw li il-dawk li jiprovdu l-enerġija kienu għet daħlu bosta flus waqt li l konsumatori kienet jisofru. Jekk inti temmen ġustizja soċjali fis servizzi ta' interess ġenerali, inti allura x'tip ta' miżuri prattiċi trid eh, timplementa biex naqqas il-faqar tal-enerġija? Grazie ħafna, Sir Rottinger. il-fat li kull eh, persuna għanda dar, dar eh, sħuna bil-ma sħun, eh, dina xaġa importanti u dina xaġa li għanna naħdmu fuqa. l enerġija aħna ma nistawx nejxu. Il-mizuri tagħna għandhom jikreaw rotot ta' trasport jizidu kompetitività fis-suq intern u għandhom jassiguraw li l-iżvilupp tal-prezzijiet ikun xira u wieħed jista' jiflaħi ħallas saliħu bekk ma nagħmlux sara lil politika tal-Enerġija Ewropea. Naħseb li nistgħu nippromovu dan permezz ta' dibattitu pubbliku, nipromovu tip ta' kodiċi għal kumpaniji tal-enerġija. U l-kumpaniji tal-enerġija m'għandhomx eh, jaqtaw il-profis ta' sempliċement ta' xi ħadd ma ħallas il-kont. Jien ukoll naf li permessa li ġermaniza, naf li hemm regola li il-banek għandhom l-obbligu li joffru kont lil kulħadd. Ma jistawx jiddeċidu min ma jħux kont u min le. Jina nista' nimmaġina uh, duty of supply simili. Naħseb li l-kontroll tal prezzijiet regolamentazzjoni, kompetizzjoni u s intern għandhom ikunu fatturi għawlenin biex niksbu l-għanijiet tagħna. Tista' saqsi domanda supplementari. Jiena għandi fideja l-aħħar eh, ħarġa uh, tal finanz Platz u qed naraw konklużjonijiet hawnhekk ta' bankier Li zejt li l-ekonomija soċjali uh, bħala konċetta u li ma fallix. Jiena nemmen li inti għandek eh, taħdem konfornità ma l-soċjetà u ma l-opinjoni ġenerali inti taqbel ma dan li qal eh, eh, dan il-bankier? Is-sur Rottinger ikjoġbak, risposta tijak. bankiera individwali fallew fis settur tal-banek u huma żviluppaw prodotti finanzjari li ma rnexxewx kif kif ġiemujet. Naħseb li fis-settur tal-banek għandna bżonn ta' tibdiliet kontinwi fir-rigward ta' l-obligi tal-bankiera u l-garanziji li joffru il-prodotti tagħhom. Naħseb li f'dan il-qasam aħna nistgħu naqblu fl-Unjoni Ewropea. U infasslu standard ta' sikultà ta' prodotti finanzjarji u is sostenibilità għal kommerċializzazzjoni. Naħseb li xinies jaħsbu li l-affarijiet seb għadin kif mm, bħassoltu. Jiena ġej minn ambjent ta' negozju medju. U nista' ngħid li negozji tal-familja jisu din il-ħaġa bħal kultura u l-pjegati u l-imsieħ flimkien ma l-impjegati u l-imsieba tagħhom. Allura ma nistgħux nħarsu lejn settur wieħed u nagħmlu ġudizzju fuq l-ekonomija tas-suq u l-parċitipazzjoni tas-suq kollha kemm hi bħala ħaġa ġenerali. Fis-settur tal-enerġija naħseb li l-ekonomija ta' suq soċjali għandha tinżamm u biex inżidu mal-perspettiva ekoloġika, perspettivi ekoloġiċi uh, u uh, ekonomiċi għandhom jittieħdu kollha flimkien in konsiderazzjoni. Grazzi ħafna, Sur Ottinger. Um, aħna inti rispondejt għal ħafna domandi skont ir-regoli u issa għandik l-opportunità li tagħmel xi ftit kummenti uh, ta' eluq u għandek ħames minuti. Sur Ottinger kjoġbok. Sehr vielen Dank für eine Atmosphäre. Grazie ħafna. Um, ehm, onorevoli, ringrazzjakom għal-atmosfera li kienet ħafna iktar pozittiva mill-li ħsibt. Intkom kontu sportivi u ġusti il-mistoqsijiet ta'kom eh, ma kienux biss eh, mistoqsijiet imma kien fihom politika, pożizzjonijiet, minn dana fimt eh, verament xinija l-esperjenza tiegħek u l-arfin ta'kom. U jiena se nkompli nipprova nżomm kuntatt ma'kom waqt il- E, mandat tiegħi taħt il-Kummissjoni anki fi Strasburgu, anki e, b'taħdidiet inqas formali Eh, fejn inkunu nistaw nitkelmu fuq eh, għalijiet, eh, pozizjonijiet, riservi, għal daqstantina disponibli biex ikunem dan il-kuntat ma, ma kull membru tal-parlament, kull persuna li eletta jiġu mill-lima partit jiġu, għax eh, kolla persuni eletti. E situazzjoni sitwazzjoni ċara, aħna tkellimna fuq l għanijiet l-artikolu 194 u dmir u fl-istess ħin opportunità kbira. E, il-preskrizzjoni ta' dan l-artikolu u il-missjoni tagħna u tagħkom fil-futur tal kunsin u u ukoll bħala servitur, fis sens li dak li rrit eh, eh, iħejji eh, situazzjoni, u anki bħala imsiħeb. Jena nifem illi intkom jkolkom fiduċa fija, ħattatuni kreditu ta' fiduċa, un nittama li inkun nista ikolli fiduċa jiena u kol fikom. Grazie ħafna u l-warlof senar tajf li kullħat. Herr Ministerpräsident, der Applaus zeigt, dass auch die Kollegen sich in diesem Gespräch wohlgefühlt haben. Ich bedanke mich. Mill-applaus nistaw ni konkludu illi anki il-kollegi kellom l-istess impressjoni pozittiva fu eh, l-atmosfera li kellna illum. Mela, fissatejn eh, nitkellmu mal-evaluaturi u mbagħad għanna eh, kandidati oħrajn eh, ktar tart il-lejla. Ringrazzja kullħat.